fuq ir-rapport tas-Senat Amerikan dwar l-użu ta' tortura mis-CIA. <coughs> l rappresentant tal konsil nadilek il-mikrofon jek jogħġbok. President, membri onorevoli. L-Istati Uniti huma sieħeb importanti mal-Unjoni Ewropea fil ġdida kontra terrorizmu. kollu kien hemm ukoll xi tħassib gravi u differenzi serji fir-rigward aspetti partikolari tal-politika tal-ġdida kontra il-terrorizmu tal-Istati Uniti. L-Unjoni Ewropea bdiet dialogu fuq ma' dan imsieħeb fuq għal-bosta snin u l-lum għan diskutu fuq rapport tas senat Amerikan dwar użu ta' tortura li kien preċedenti li ġi konkluż formalment kważi sitt snin ilu. Naqblu mal-punt di vista li ġi espress propju mill-President Obama li skontu dawn it-tekniki huma kontra il- valuri tagħna kif ukoll mhumiex utli għal ġdida kontra terrorizmu. Importanti li garantixxu li dawn l-affarijiet ma jirrepetux ruhom. U għalhekk nilqgħu favur il-pubblikazzjoni tar-rapport kif ukoll il-dibattitu pubbliku li kien hemm wara. Dan juri trasparenza u ftuħ biex jitalmu mill-iżbalji li saħħu. Il-Kunsill stqar bosta drabi li ġlida kontra terrorizmu titisseħ b'rispett sħiħ tal-liġi internazzjonali, inkluż il-drittijiet tal-bniedem, il-liġi internazzjonali umanitarja u tal-rifugġati. Ir-rispett ta' dan huwa element essenzjali tal-istrateġija kontra terrorizmu tal-Unjoni Ewropea. Meta il-ċentri ta' detenzjoni segreti ta' CIA ġew svelati fl-2006, il-Kunsill stqar l-Unjoni Ewropea tibqa' impenjata bisħieħ favur il-projbizzjoni totali tal-użu ta' tortura tal-pieni jew inkella trattament krudili, diżuman jew degradanti. Mir-rapport tas Senat nifmu illi l-livell legali Kasbar il-tekniki li ntużaw mill-2006 l-għawnu l-Unjoni Ewropea kella dialogu regolari mal-msieħba Amerikani tas senat fuq l-aspetti legali internazzjonali fi ġlida kontra terrorizmu. Dan il-dialogu permettina li r-resqu sensiela ta' kwistjonijiet l-Amerika fuq numru ta' punti ta' tħassib tagħna l-possibilità li nisħu li hemm bżonn jiġi rispettat il-liġi internazzjonali kif ukoll id-drittijiet tal-bniedem. Importanti nisħu li l-President Obama kien konkluda formalment il-programm ta' CIA ftit jiem wara il-bidu tal-mandat tiegħu permezz ta' digrit il-President Obama dak iż-żmien ipprojbixxa kull tip ta' tortura jew trattament diżuman kif ukoll hekk sejħa ta' rendition kif ukoll l-interview segreti. Star li CIA ma setax ikolla ġestjoni ta' dawn iċ-ċentri ta' detenzjoni u projbixxa l-użu ta' tekniki degradanti ta' interviews ta' interrogatori. U għalhekk b-stqarrija konġunta l-Unjoni Ewropea u l-Stati Uniti tal-Amerika u hawnhekk nikkwota li laqgħu favur l rieżami tal-politiki tal-Istati Uniti fil-detenzjoni, trasferiment, proċess interrogatorji fil ġdida kontra terrorizmu u trasparenza akbar fil-prassi li tiġi implementata u li ġiet implementata fil-passat marbuta ma' dawn il-politiki, inkluż il-tneħħija ta' ċentri ta' detenzjoni segreti. Nistaw niġildu terrorizmu biss jekk nemżu il-valuri tagħna fondamentali nżommu magħhom. it każbir ta' dritti tal-bniedem u l-istat ta' dritt jistaw huma stess waslu għal sentimenti ta' tpattija u għal użu ta' terrorizmu anki jekk għatte bħal dawn qatt ma jsibu ġustifikazzjoni jew xi tip ta' skuża tkun xi tkun. Dawn il-politiki fil-ġlida kontra terrorizmu jistaw jiswaw kontra, anzi jistaw katru terrorizmu. Matul is-snin l-Unjoni Ewropea mhux biss bdiet dialogu mal-Istati Uniti fuq dan is-suġġetti, imma bdiet ukoll azzjonijiet speċifiċi sabiex tipromovi il-bidliet fil-politika tal-Istati Uniti. Per eżempju, l-2009 l-Unjoni Ewropea waqfet qafas li faċilita l-qoħ tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea ta' ex priġunieri ta' Guantanamo biex nejnu li President Obama fil-sqarrija tiegħu li għalli ħajala dan il-ħabs. Dan seħ wara qafas dettaljat fil-politiki kontra il-terrorizmu il flimkien l istati Uniti u fħarsin ta' dritt tal-liġi internazzjonali, sakemm konna t nistannu li ġi applikati regolamenti kollha. F'kunflitti armati speċifiċi bħall-Afganistan, is-Sirja jew l-Iraq, l-Unjoni Ewropea adottat fi ġlida kontra terrorizmu approċċ bbażat skont il-ġustizzja kriminali min jiġi suspettati li tiġi proċessat u kundannat skont ir-regoli komuni tal-liġi kriminali. Is-sistemi legali ordinarji jew konvenzjonali għandhom sensiela twila ta' kawżi marbuta mal-terrorizmu. L-istħarriċ tal-awtorità li tikkontrasta il-terrorizmu huma kruċali biex nifnu u irdu darba dejjem il-proċessi ta' terrorizmu. Imma dejjem irdu jidru qoddim sistemi legali provati għax nafu li dan ħadmu fil-passat u tefgħu ħafna terroristi l-ħabs. Membri onorevoli, trattati stipulaw li sigurtà internazzjonali tibqa kompetenza esklusiva ta' kull stat membru. Dan ifisser li l-aġenziji ta' intelligence il-ħidma tagħhom tal-istati membri mur li lin mill-kompetenza tal-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet Ewropej. Dan ifisser li l-istħarriġ għall-allegat involviment ta' CIA u tal-Istati Unit f'dawn l-affarijiet huja kompetenza tal-Istati membri mhux tal-Unjoni Ewropea. Konklużjoni, l-Istati membri u l-Unjoni Ewropea huma marbuta mal-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem u l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Nazzjonijiet li nitresqu għal-ġlida kontra terrorizmu ma kontrollati mill qorti Ewropea ta' Dritti tal-Bniedem fi Strasburgu. U li minnek, midħul fis seħħ ta' Trattat ta' Lisbona, l-Qorti Ewropea Ġustizzja hija kompetenti biex tifli l-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea u tarra tiġi implementata fil-qasam legali. Dan huwa qafas legali xira li jagħti qafas tajjeb fiħdanu nistaw u għanna niġġieldu il-pjaga tat terrorizmu. Grazzi tal-attenzjoni. Vielen Dank für diese Erklärung des Rates. Jetzt spricht im Grazie ħafna tal-istqarrija tiegħek. Issa fisem il-Kummissjoni Ewropea il-Kummissarju Avramopoulos. Thank you, Mr. Chairman. Grazzi President, President del Konsil, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew. Il-Kummissjoni li qed rappresenta hawn illum għal dan is-suġġett bħalkom stkerħet il-sejbiet tas-Senat Amerikan u l-Kumitat li għamel studju fuq detenzjoni legat tas CIA u il-programm tal-interrogatori, tal-intervju. Dan ġi rilaxxat fid-9 ta' Settembru ma' ħafna mill-inkjesta bħalma tafu hija klassifikata sigrita. Dan ir-rapport għajjem ħafna dubju dwar kazbir serji ta' drittijiet fundamentali mill-Istati Uniti l-autoritajiet tagħhom u minn persuni oħrajn għas servizz ta' CIA bejn l-2001 sa' jannar tal-2009. Kif Għal ġustament din il-ġimgħa President Obama l-azzjonijiet li tresqu taħt il-programm ta' CIA kienu kontra l-valuri tal-Istati Uniti. Dan rikonoxxa illi wieħed mill-iktar ordot effettivi fil ġdida kontra terrorizmu huwa li nżomm mal-valuri u l-ideali li tħaddan l-Istati Uniti tal-Amerika. Dan waslu biex fis-sena 2009 bla dubju ta' xejn jitprojbixxi tortura u dan kienat li aħna fraħnilu tiegħu. Dan għaliex huwa l-punt kroċjali tal-tortura. Huwa żbaljat aġir bħal dan, mhux biss huwa żbaljat imma huwa qatt kriminali, reat. U qatt m'għandu jintuża fl-ebda mod. Dawn is-sejbiet sfortunatament mhumiex sorpriża totali għalina. L-eżistenza ta' faċilitajiet ta' detenzjoni, titjiriet ta' rendition u l-allegazzjonijiet ta' tortura u trattament krudili ta' suspettati u arrestati fil-ġlida kontra terrorizmu mis-CIA u mill-Istati Uniti tal-Amerika kien tħassib mill-żvelar tagħhom fuq livell pubbliku xi 10 snin ilu. Minn dak iż-żmien l-hawn bosta entitajiet tal-ġus maquda ta' drittijiet tal-bniedem rapporter speċjali kif ukoll il-Kunsill tal-Ewropa, kif ukoll il-Qorti Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem ma tantx laqalqu l-klim ikkundannaw bla dubju il-dawn is-sejbiet ta' dan l-istudju. Il-Parlament Ewropew ilu jinvolvi ruħu fuq dan il-każ mill-bidunet bid-deċiżjoni li jitwaqqaf kumitat propju fuq l-istħarriġ li wassal għal żewġ rapporti ta' inizjattiva propja fis-sena 2007 imbagħad fis-sena 2012 u kundannaw il-prassi konċernati u semmaw leħenhom biex ikun hemm il-promozzjoni u l-ħarsin ta' drittijiet fundamentali. Pala Unjoni Ewropea aħna qajjimna dawn il-kwistjonijiet mal-Istati Uniti bosta drabi, inkluż mezzi ta' itri mill-presidenza tal-Kunsill u fi dialogi regolari tagħna fi ġlida kontra terrorizmu u fuq id-drittijiet tal-bniedem. L-istudju tas Senat Amerikan huwa pass pożittiv biex publikament u kritikament jgħidu li ir-responsabiltajiet tas CIA kienu żbaljati skont l-allegazzjonijiet ta' tortura kif ukoll trattament ħażin kontra nis suspettati fil- kustodja tal-Amerika, tal-Istati Uniti tal-Amerika. Il-Kummissjoni temmen illi hemm bżonn ta' ċarezza sħiħa għal dawn it-tip ta' prassi skont propju l-standards internazzjonali, inkluż l-responsabiltajiet individwali għal dawn il-fatti li saħħu. L-Unjoni Ewropea tikkundanna kull forma ta' tortura u trattament ħażin u degradanti kontra l-standards internazzjonali u għalhekk irridu naħdmu lejn il-prevenzjoni u l-waqfin totali ta' dawn it-tip ta' prassi kemm fejn dan l-Unjoni Ewropea kif ukoll fid-dinja kollha bħala priorità tal-politika ta' drittijiet tal-bniedem tagħha. Kif qalet il-Kummissjoni darba wara l-oħra u saħqet bosta drabi l-isforzi għal ġvida kontra terrorizmu rridu jitmexxew b'tali mod illi ikunu jirrispettaw id-stat ta' dritt ta' dritt, rispett tal-valuri komuni u anke ikunu konformi ma l-obligi rispettivi tagħna taħt il-liġi internazzjonali, mod partikolari il-drittijiet tal-bniedem internazzjonali, l-liġi tar refuġati u l-liġi umanitarja. Il-Kummissjoni konsistentement saħqet mill-bidunet illi dawk kollha involuti l-Istati membri għandhom jagħmlu analiżi indipendenti, imparzjali u minnu fih biex tistabilixxi ġar eżatt bl-attivitajiet ta' CIA. Suppost refaw ir-responsabiltajiet tagħhom u permettow il-vitmi ikollhom kumpens għad-danni li ġarbu. Dan tfakkar fitra konġunta li ntbatet l-Istati membri kollha fl-2013 dak iż-żmien mill-Viċi President Redding u l-Kummissarju Malmstrom. Għadna nota tal-fatt li l-awtoritajiet tal-ġudikatura tal-bosta stati membri fil-passat resqu stħarriċ fil-prosekuzzjoni ta' persuni, inkluż aġenti ta' CIA involuti fil-ħtif, rendition, detenzjoni illegali, tortura u trattament ħażin ta' nis suspettati taħt il-programm ta' detenzjoni u interrogazzjoni ta' CIA. L-istess jum li rapport tas Senat Amerikan inħareġ sirna nafu mill-istampa li il-ċentru ta' detenzjoni Bogram fl-Afganistan inala. Tnejn mill-proċedonieri li ġew rilasċati mill-autoritajiet ilhom taħt kustudja Amerikana mill-2002, inkluż bosta snin ta' detenzjoni mingħajr proċess legali. Madana kollu 136 detenuti għadhom fil-ċentru ta' detenzjoni ta' Guantanamo li dawn n-nies la biss stress u għal proċess legali jew nkella ġew rilaxxati u għalhekk l-Unjoni Ewropea ħatibqa' tagħmel monitoraġġ ta' din is-sitwazzjoni ħad komplet qajjem din il-kwistjoni aspetti wkoll ta' drittijiet tal-bniedem fil-ġlida kontra terrorizmu flimkien mal-Istati Uniti tal-Amerika. Grazzi. Grazzi Kommissarju. Issa nisimgħu mill-kellima f'isem il-gruppi politiċi l-ewwel għal żewġ minuti Sinjura Monika Holmeyer fisem il-PPM. E. Jek jożbok nadilek il-mikrofonu. President, komissarju, kollegi, nishti nilqa il-Presidenza tal konsil Grazzi komissarju tad diskors tijak. Dan il-rapport publikat mill-Kumitat tas senat Amerikan fl-Istati Uniti tal-Amerika huwa rapport tal-waħx. Il-President Amerikan għal li wrid imġiba tal-waħx li tkexħċek għal l-aġir li għamlu l-Amerika għal reputazzjoni li tħamġet propju minħabba l-azzjonijiet ta' CIA. U għalek sem nixtarru minn da kollu nistaw nirrapportaw nistaw nipritkaw kemm irridu għall-ideali tagħna ma nistgħux inkasbruhom imbagħad għax ma nkunux kredibbli u għalhekk mill-punt di vista personali tiegħi kol ma nista' ngħid iva ma nistawx inkasbru l-ideali u l-valuri li aħna nħadnu. Id-drittijiet fundamentali tal-individwi huma sagri u ma jistawx jiġu mkasbra. Is-sigurtà hija waħda mill-istess drittijiet, iżda li tuża kwalinkwa tip ta' metodu inkluż it-tortura u tekniki brutali ta' interrogazzjoni biex tigarantixxi sigurtà mhix xi ħaġa li nistgħu niddefenduha. Waterboarding pereżempju. John McCain qal pubblikament illi ħass il-ċittadini Amerikani kienu kommettow attivitajiet bħal waterboarding u oħrajn. U dawn huma reati, reati li għandhom jiġu kondannati. Dan japplikaw koll għal uffiċjali ta' CIA meta jużaw l-istess tekniki. Rapport Dak iż-żmien ma kienx pubbliku u jiena ċert illi f'dinja totalitarja ma konniex ikonna xaġa bħal din u ma kienx ikonna daqshekk maqdir u skrutinju kiku ma għafasnix warajom u għalek jiena nittama li l-Amerika jkunu bizzejiet demokratiċi u juru lubija u jkunu jistaw itemu dan il proċessu u jmexxuħ sal-aħħar. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Fajon. Grazzi, President, nittama li dibattitu li ser ikonna ikun qed jaqdi rwol li nixtiequ li jaqdi. Ħan kun franka, musta noqgħod nlaqlaq fi kliemi, nemmen li dan huwa meħtieġ. Kien hemm min intefa' f'gaġġa żgħira mwaħla mas-saqaf u miet minħabba jew pereżempju l-bart jew inkella sħana intollerabbli. Kien hemm min daħlulu virek tal-ħadid f'ġismu Kien hemm min għadda minn tortura, kien hemm min għadda minn trattament degradanti, dawn affarijiet li nismaw minnhom bihom l-iskola f'kustenijiet li ġraw fil-passat. Imma ġraw illum kien hemm min ntefa arwin f'kamra fil-bart bil-konkrit, era, bxejn, u miet minħabba ipotermija. Il-President jinterrop kellim jitolbu biex jitkellem bil-mod, ġentilment ifakkarna fi żmien il-Medjuevu. Dan mhux il-Medjuevu, ma ġara ġara bil-metodi moderni hekk kemm sejħa msaħħa mill-Amerikanu mill-Ewropej. Illum il-ġurnata. M'hemmx differenza mill-Medjuevu lawn. Fis-seklu li għadda ħafna konvenzjonijiet nkitbu u ġo affermati b'ħafna ċeremonji flimkien kien magħhom kien hemm karti, bażi legali, kostituzzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem u prattikament kull pajjiż fid-dinja affermhom. L-Istati Uniti tal-Amerika formaw konvenzjoni kontra tortura li espliċitament tmur kontra l-użu ta' tortura fit-territorju tagħhom. Għamilt introduzzjoni brutali bħal din apposta u qed nuża l-plural apposta x'aħna wkoll naħtija tagħna. Ġela darba l-Parlament adotta rapport fuq l-attivitajiet bħal dawn fl-Ewropa għaddew seba' snin, intenni seba' snin għaddew. L-Unjoni Ewropea xorta qed jaħbi qed jitfgħu l-affarijiet taħt it-tapit, ħadd ma għall affarijiet li ġraw u kulħadd qed jibqa' bħalma kieku xejn. U għalhekk hemm bżonn rispetta drittijiet tal-bniedem. Dawn mhumiex kunċetti li jeskludu lil xulxin reċiprokament, hemm bżonn li jkun hemm ġustizzja għal kulħadd, anki kriminali ta' ġustizzja. Attivitajiet bħal u emili bħal dawn ma jistawx ikunu tollerati. Nafu li attivitajiet bħal dawn intużaw mis-CIA u ma ta' tħamir il-wiċ mumiex valla pena għad-demokrazija u għal-valuri li aħna nħadnu u bnejna l-Unjoni Ewropea fuqhom. Ridna tal-bit ta' ċarezza ħata tal-Istati membri u għalhekk l-impunità u li nagħmlu bħalli kieku xejn u mhux involuti mhijiex aċċettabbli hemm miżuri li bżonn li jiġu adottati biex ikun hemm skrutinju demokratiku fuq l-użu tal-attivitajiet tal aġenziji ta' intelligence. Rridu miżuri jittieħdu biex niżguraw li affarijiet bħal dawn ma jerġgħu qatt jiġru fl-Ewropa. Eżis kollegi, xi kultant ikun diffiċli ħafna li taċċetta l-verità, imma jistħoqilna nkunu nafu x'inhi l-verità u aħna obbligati wkoll nkunu nafu x'inhi u narfuha liċ-ċittadini tagħna irridu naffaċċaw l-affarijiet kif inhuma x'inkella kif nistgħu nevitaw li aħna għadha pitada nkunu suġġetti għal tortura. Grazzi. Grazzi. Fisem il-grupp ICR e l-onorevoli Demes Makajer għal minuta u nofs. Grazzi President, eżis kollegi, bħalma nafu dan il-Parlament dejjem kien interessat ħafna dwar il-programm ta' detenzjoni u l-azzjonijiet ta' CIA u anki għat trasport u l-zamma legali ta' nis suspettati jew arrestati fil-pajjiżi Ewropej. Kien hemm sitt riżoluzzjonijiet f'dawn l-aħħar mandati. Ir-rapport aħħari tas Senat Amerikan fuq il-programmi ta' CIA iwassal biex pajjiżi bħal Polonja, ġifieri pajjiżi anke Ewropej, jammettu li kien hemm ċentru ta' detenzjoni li taw palata lil dawn l-attivitajiet ta' CIA u Għafna drabi għajna bidejna fuq zaqna bħalli kiku xejn. Il-rapport Amerikan ipoġġinna mera għalix aħna tnajdu li hemm bżonn ikun hemm rispett ta' dritti tal miedem imma mbagħad ma waslux biex nirrispettaw dawn l-istess affarijiet li nippritkaw qed naraw l-azzjoni ta' pajjiżi terzi ma mbagħad ħafna drabi meta nħarsu x'qed jiġri fil-territorju Ewropew jew Amerikan ġifieri l allejati tagħna naraw li mu qed jiġri xejn. Qed nitkellmu dwar il-ġlida kontra terrorizmu, il-ħarsin tal- soċjetà, il-limitazzjonijiet tal-libertajiet personali, dan kollha affarijiet tajbin, però rridu nimxu b'ġustizzja. Qed naraw l-istress misti fl-Iraq, fl-Afganistan, fil-Pakistan u fl-Iran qed jingħaqdu u qed ikoll waslu għal konflitti dejjem aktar imdemmija u dejjem aktar qalila. Ir-reputazzjoni ġiet imħamġa bil-kbir hawnhekk għall-Unjoni Ewropea u għalhekk hemm bżonn rispettaw dejjem id-drittijiet tal-bniedem biex bekk inkonna fiduċa minna ta' ċittadini Ewropej fis-sistema demokratika tal-Unjoni Ewropea. Imma l-Unjoni Ewropea din il-fiduċa tilfita propju minħabba kollaborat bla kritika ta' xejn mal-attività ta' CIA. Għal daqstant, hemm bżonn intemmu darba l dejjem din it-tip ta' prassi li tgasbar il-drittijiet li hemm sejsa fuq għall-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi għal żewġ minuti u nofs fisem l-alde Sophie Indveld l għonet nishtiq nixtieq naħtab din l-opportunità biex nirringrazzja l senatur Feinstein għall perseveranza tagħha biex dan ir-rapport jitfassal qabel il-bidla fis-Senat. Għaliex naħseb li dan ifakkarna kif qalet Sinjura Holmajer ġustament li dak li jagħmel differenza bejn dittatura u demokrazija hija li tkun tista' tagħti rendikont ta' milek u awtorità morali. Ħadd huwa immuni għal dawn it-tip ta' xejriet, Kolla għandna l-vjolenza fina nfusna ma li jagħmel differenza bina u ħaddieħor huwa li m'hemmx impunità fid-demokrazija u għalhekk jiena kuntenta nisma' l kollegi kollha mill-gruppi politiċi kollha jinsistu fuq il-bżonn li nagħtu rendikont ta' għamilna u li aħna noħorġu safja bil- eminna bil blaġirtana anke fuq dan il-programm ta' CIA għaliex l-Unjoni Ewropea appoġġat il-programm Amerikan ta' CIA u l-aspetti kollha tiegħu u għalhekk kuntent li jista' tnammettuh imma hemm ħafna pajjiżi mhux il-Polonja biss hemm numru ta' stati membri li huma alleati mill-qrib mal-Istati Uniti Dan għattu bosta drabi oħra għalek bajt xukjata nisma l-affarijiet tas soltu li għalet il-presidenza taljana. L-Italja għal dak il-pajis li persegwita legalment aġenti ta' CIA eh, kundannajtu propju 21 uffiċjal ta' CIA u għalhekk l-Italja ħadd tistilli jkun hemm estradizzjoni u u qudiem il-liġi bħal kwalinkwa persuna oħra eh, li titressa qoddim il-liġi tkun zgarrat? Ma jistax ikun hemm azzjoni mal-President tal-Amerika Obama meta aħna qed naġixxu bħalli kieku demokrazija fil-verità mbagħad ma nkunux. Stqarrija nixtieq infakkar fil-ħabżet fl-istampa mill-kap ta' Linsen li hija ċentru ta' intelligence li hija xi servizz segret embrioniku tal-Unjoni Ewropea biex ngħidu hekk qal li m'hemm l-ebda mod li nkunu nafu li l-intelligence li rċevit din l-aġenzija kienet soġġett tal-tortura. Xiex sewwet nifmu hawnhekk din hija xi ħaġa li tħallset mill-flejjes Ewropej bħal kieku xejn li jkun hemm proċessar tal-informazzjoni li kisbu minn pajjiżi terzi, proċessar ta' informazzjoni li kisbu mit-tortura pereżempju, jew le. Iva jew le rrid ikollna tweġiba ċara, jkorid ikollna tweġibiet fuq natura u l-attivitajiet ta' insen palma għedna bosta drabu tlabna li jom. Rrid ikollna skrutinju xira fuq din l-attivitajiet ta' din l-Aġenzija. Grazzi. Grazzi ħafna. Taċċetta karta blu missur minn l-Onorevoli Korin. Mr. President, thank you and I'm obliged to my colleague Sophie. Jina nirringrazzja l-Sinjura Intervelt tal-jaċċettat. Inti kiku taqbel miħaj li dak li smajna mill-Kunsill illum anki jekk il-kliem u jistemaw sbieħ, imma jiġu tar twisq, eh, too little too late. Fl-2005 jiena hawnhekk stess kont qajjimt mal-Presidenza tal-Kunsil dak iż-żmien il-fatt li ċentri illegali ta' detenzjoni kienu rampanti fl-Ewropa. Dak iż-żmien ħatma għalinna eh, li se sir xi investigazzjoni kien eh, il-Presidenza kienet tar-Renju Unit dak iż-żmien. Għalhekk intom taqblu kieku li eh, taqblu mill-li nejdu li meta jkun hemm xi ministru ta' xi gvern li jkun jaf xi ħaġa u ma jkunx sinċir u ma jgħidix jagħtix l-informazzjoni l dan il-Parlament? Iva, Jiena naqbel miegħek kompletament. Mhux biżejjed li l-Kunsill u xatnejt il-Ministru Taljan, imma l-istati, il-gvernijiet tal-istati membri kollha li jitkellmu fuq id-drittijiet tal-bniedem, il-konvenzjonijiet, l-istat ta' dritt, il-regoli kienu jeżistu dak iż-żmien, imma ma ġewx rispettati mhux biżejjed għalhekk dawk li jiksru l-liġi anke jekk ikunu gvernijiet hemm bżonn jittieħdu passi kontrihom.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 it-teknika l-intużat eh, ta' parsi kienu se joqtluwom, eh, il-force tractal feeding kull tip ta' tertura prassi ta' ditta lar dik dittatorjat. Issa qed naraw li dan kollu ħareġ f'rapport uffiċjali dawn id-dettalji hemm insibuhom. Hemm konvenzjoni tal-ġnus maquda kontra t-tortura li firmatarja tagħha l-Istati Uniti imma kisruha wkoll l-Amerikani. Qed nitkellmu fuq sitwazzjoni ta' kriżi inkwanti għal morali pubblika fil-Istati fil Uniti x'konsekwenzi se jkun hemm it-tortura tinnega d-dinjità tal-bniedem u nikkritikaw mhux biżejjed hemm bżonn ikun hemm projbizzjoni legali għat-tortura fuq kull imkien fid-dinja. Il-Bundestag tal-Ġermanja ħareġ eh, l-akkużi formali kontra l-Istati Uniti. Din ħaġa tajba. Hemm bżonn il-kundanna tkun totali u n-nies ukoll jitresqu eh, jittieħdu passi kontrihom. Guantanamo ma nistawx li xaġa bħal di naċċettawa u tibqa' Is-Sinjura Eva Jolie għal-Grupp tal ħoder Grazzi ħafna, President. Sur Kummissarju, President tal-Konsil, kollegi, Kummissarju, meta inti kellek ismieħ fil-Parlament, inti kontet li dan id-dossier ma konċinti inti smijaw. Jina kont sorpriz ma nisma dan Imma mill-lider l-affarijiet kienu differenti. Dawn mhux affarijiet ġodda fil dan il-sitt paġni, sitt mit paġna ta' dan il-rapport tas-Senat Amerikan, nafu li il-CIA kella l-priġuneriji eh, mill ħabsijiet fil-territorju tal-Unjoni Ewropea. Għanna konferma li servizzi segreti hemm bżonn jiġu wkoll kontrollati u jiġu wkoll kastigati meta jmorru oltre. Id-drittijiet fondamentali tal-bniedem għandhom qatt jiġu sagrifikati An anki jekk qed ngħidu dan isir għannom tal-ġlida kontra terrorizmu. Ġustizzja internazzjonali għandna bżonna dawn ir-rijati u hemm bżonn li aħna ngħidu biex nagħmel quddiem li għandhom jittieħdu passi kontra min kiser il-liġi. Hemm ċertu diriġenti li ikkolaboraw u anki kien hemm nuqqas ta' trasparenza. Issa għandna il-provi l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha hemm bżonn jerfgħu r-responsabilità tagħhom u jaraw li jittieħdu l-passi legali Hemm bżonn ukoll jisiru investigazzjonijiet bisa biex toħroġ il-verità. Il naħsbu li il-komitat li bejri timur fuq il-postijiet fej kienu dawn il-ċentri ta' detenzjoni. Nafu għalek li l-artikli 6 u 7 ta' trattat l-Unjoni Ewropea għandhom jiġu applikati li kunem sanzjonijiet li jiġu implementati. Hemm bżonn ngħidu li t-terroristi ħaġa waħda biss iridu li jinqerdu il-valuri u d-demokrazija aħna jekk immorru oltre il-liġi nkunu qegħdin b'mod indirett nejnu it-terroristi. Hemm bżonn iktar trasparenza fuq dan il-programm, noħorġu l-verità u mbagħad naraw fejn għandha tmur il-ġustizzja ek biss danu dinija ġlieda għal valuri tagħna u biex ikonna iktar demokrazija. Grazzi ħafna. Issa għal minuta u nofs is-Sinjura Laura Ferrara ci sono due aspetti legati alla relazione del senato americano su hemm żewġ aspetti li joħorġu mill dan ir-rapport l-ewwel il-kapacità ta' autokritika u anki mill-istituzzjonijiet tal-Amerikani. Iġifiri li ovvjament huma ta' natura sa' sigurta nazzjonali. U nafu ġifiri li ġnin xaħġa tipika tal-Istati Uniti, imma ma nistawx ninjuraw jew inkella mill nikondannaw għax kull tip ta' ksur ta' dritt tal-bniedem hemm bżonn nitkellmu fuqhom. U it-tieni punt tiegħi il-klim ta' dawk jippruvaw jiġġustifikaw it-tortura mħabba it-terrorizmu il president iwaqqaf il-kellima x'qed taġġel. Fi żmien żmien ta' gwerra jew ta' paċi xejn ma jġustifika t-tortura. L-integrità tal-bniedem u qatt wieħed ma jista' jiġġustifika dan bħala strument meta wieħed qed jipprova jikseb il-verità. Ir-rapport tas-Senat Amerikan iqajjem ukoll il-kwistjoni ta' min kien qed jikdeb, min qed jagħmel buzi. Fir-rapport fejn sibu diskrizzjonijiet b'ħafna dettal, ma man sibu lebda eh, miżura kif se jiġu eh, f'kif se jittieħdu passi kontra in-nies. M'hemm xejn, m'hemmx indikazzjoni dwar l-ismijiet tan-nies, anke jekk nafu min huma il-ħatja. Il-President tal darboħra jitlob il-Sinjura biex titkellem bil-mod kull stat membru m'għandux ikun hemm impunità. Inti mort oltre l-ħin tiegħek jgħid il-President. Issa għal non affiljati is-Sinjura Morvaj minuta u nofs. Grazzi, President, kollegi, jiena kuntenta li l-Parlament Ewropew qed juri li huwa urtat ħafna il-fatt li l-Amerika kisret id tal-bniedem did-darbet nitkellmu fuq tortura. U id-detenzjoni arbitrarja mingħajr passi li jkunu tieħdu l-qorti. Ftit ta' xurilu Edward Snowden kien hemm dan l-iskandlu tal-sorveljanza li kien hemm ukoll til permezz ta' drones, n-nies jinqatlu fi żmien kazi ta' gwerra. Jekk aħna qed narawx qed tagħmel l-Amerika. Għaliex irridu nibqgħu ħbib tal-Istati Uniti tal-Amerika. Aħna fuq fu il-livell ekonomiku, il-kummerċ il il ħieles u politikament. L-Unjoni Ewropea qed tirreaġixxi għall l-aġir tal-Istati Uniti isu xi gwerra birda. Ma naħsbux li se nġibu fuq saqajna anki gwerra ta' veru mar-Russja, tajjeb li qegħdin nitkellmu kontra dawn il-ksur tal-liġi, imma nibqaw ħbib tal-Istati Uniti għaliex ma niproteġdux pajjiżi bħal tiegħi l-Ungerija mill-problemi tal-gwerer. Grazzi, Signora Morvaj. Issa, se nkun sret ħafna bil-ħin, eh, bil-fors, għaxanna lista twila, issa, Kristjan eh, Preda, Meta nitkellmu fuq it-tortura tal-CIA, ovvjament fl-Istati Uniti issa ilhom in-nies polarizzati fuq dan is-suġġett. Imma l-fatt l ir-rapport tas-Senat il-ġimgħa l-oħra ikkonferma li fil-klassi politika tal-Amerika jeżistu ċertu elementi u anki ċertu divizjoni. Ħantikom eżempju, il-rapport jirrifletti eżattament dak li ġara veru li l-proċedura kienet korretta u dan il-rapport kellu jiġi publikat peress li għandu ċertu implikazzjonijiet fuq il-livell ta' sigurtà dawn il-problemi kollha ġew eh, diskussi u fl-Istati Uniti in-nies għandhom mhux maquda fuq kif jaħsbuha fuq dan kollu. Fuq livell personali xtaqt ngħid li jiena naqbel ħafna ma' senator Republikan John McCain. Huwa kritika bil-qawa kollha il-prassi tal-CIA. U naħseb li id-dikjerazzjoni li ħareġ biha hu kienet waħda lija ħafna aħna u qal li għamilna l-izbalji u rridu naraw kif mhux biss naraw kif insowu d-dannu li għamilna imma naraw li qatt ma jerġgħu siru affarijiet bħal dawn. Kellu reaġun hekk. Dan huwa episodju tal-passat u um, il-President Obama fl-2009 kien waqaf prassi bħal din l istati Uniti qed naraw li l-affarijiet qegħdin jiġu ċarati. Jiena naħseb li din hija lezzjoni li għandna nieħdu minn dan l episodju Huwa eh, hija ħaġa tajba meta għandek xi entità politika tiġġudika lilha nnifisha. Grazzi ħafna. Għal tliet minuti issa eh, Birgit Sippel. Grazzi. Min sema l-klim tal-Kunsill jista' jieħu l-impressjoni li kollox huwa għaddej stajjeb fl-Unjoni Ewropea, però mhux veru. It-torturi tal-CIA huma reati terribli illi ħadu sem u koll l-istati tal-Unjoni Ewropea. Is-CIA kullimkien fid-dinja it-torturat sistematikament il-ħabsin, anki fl-Unjoni Ewropea il-CIA dejjem iddikjarat illi b'dan il-mod eh, kisbet informazzjonijiet prezzjużi biex twaqqaf attakki terroristiċi. Mhux veru gidba, imma it-tortura mujiex mezz biex niġġildu kontra il-kriminalità, imma huwa krimine huwa reat fih nifsu. U ikasbar dawn il-valuri. Id-dinjità e, umana ja fiċ-ċentru tal-azzjoni tagħna u aħna bekk differenti mill-estremisti tal-fondamentalisti islamiċi. Fil-prevenzjoni tal-atti terroristiċi e, e, irridu aħna nadotaw lingwaġġ differenti minn dak li użaw l-estremisti biex proteġu demokrazija tagħna mill-mibeda. Mil Mhix kwestjoni ta' moral biss, imma dan huwa dak li għajdinna anki il-liġi internazzjonali. Tortura għatmi permessa u għandha tiġi dejjem eh, ikkundannata minn kull stat. Hija ta' mistħija għall-Ewropa. E, l-istati tal-Unjoni Ewropea u għajnnehom anki u dim dawn e trasporti speċjali e renditions lejn l-Amerika. Diġa e, e tlavna illi jessir ċarezza ma, ma rajna l-ibda riżultat. Imma min e permetta illi ċittadini, anki ċittadini europei jieġu maħtufa, torturati u, u mżamma fil-dawn il- ħabsijiet mingħajr proċess. Il-ġimgħa li għaddiet persuni importanti fil- Rumanija u fil polonia ikkonfermaw l-eżistenza ta' dawn iċ-ċentri, ma se jkun hemm konsegwenzi ah, il-gvernijiet nazzjonali ma jistawx ikunu huma stess eh, biex jitolbu dawn il-konsekwenzi għax huma implikati. Hemm bżonn li jkun hemm mekkaniżmu eh, eh, li iwaqqaf ir-ripetizzjoni ta' dawn l-avvenimenti. Però fil-fatt x'jiġri huwa li ħadd huwa protett. L-unika ħaġa li tiġri illi id-demokrazija tagħna huma medda globalment. U aħna bħala Ewropej jirdu nopponu deċiżament kontra dawn l-azzjonijiet u nittama anki li l-Kummissjoni tqeda fuq in-naħatana. Grazzi. Grazzi kollega anki tal-li rispettajt il-ħin tiegħek. Issa għal-minuta sur Krasno Debski. Grazzi, President. Il-fatt stess illi kien fit territorju tal-Polonia illi eh, seta eh, seħ it-tortura kienet eh, kondanna kbira tal-opinjoni pubblika polakka, anki jekk xaħat iprova jġustifika dawn il-prassi, anki jekk in-nies f'dawn il-ċentri eh, kien hemm sospetti illum se tiġi publikata ittra miftuħa eh, e e firmata minn mijiet ta' persuni biex tikkundanna da. Jena nixtieq nixbet l-attenzjoni għal standards doppi u għal eh, fiduċa reċiproka fost l-alleati. Is-CIA ma mleċ dawn l-istħarriċ fit-territorju tal-Istati Uniti għax irrispettaw il-liġi tal-Istati Uniti, però ma kellalix l-istess rispett għal-liġi eh, polakka. U dawk li kienu jikmandaw fil-Polonja ma rispettawix is-sovranità polakka f'dan il-każ sfortunatament il-fiduċa tagħna ġiet abbużata u l-immaġini tal- tal-Istati Uniti ma għadha mhijiex pożittiva aktar. Issa għal minuta u nofs Cecilia Mekstrom. Il-kelma hija terribli eh, eh, biex niddeskrivu din it-tortura ta' CIA kontra il- eh, dawn il-priġunieri hija disgustanti hija l-aħjar kelma eh, li tista' tintuża. ġi skopert huwa il-fatt illi dawn għaddew l-impunità tal-dawn il-krimini terribli tal-Istati Uniti eh, fisem il-sikurezza interna. Imma meta l-effetti ta' tortura ġew studjati eh, u zew, u rew illi dawn il-metodi huma inutli illi tkun xi tkun is-sikurtà u tkun xi tkun ir-riżultat irridu najdu illi flebda ċirkostanza tortura mi aċċettabbli u għal daqstant il-kundanna internazzjonali ta' tortura tkopri l kull kullimkien l eh, eh, iżvezja l-Italja, r rumanija u l-Polonja ikkooperaw ma CIA billi għamlu din il-rendition eh, minar ma kienem lebda garanzija. U fl-Svezja permettew il eh, eh, l-Istati Uniti setaw jihdu dawn in-nies barra mill-Svezja l-Istati Uniti. Eh, assolutament impossibli. Irridu eh, ikun hemm ċertezza u min eh, żbalja għandu jiġi ġudikat. Grazzi, taċċetta karta blu Mr. Arnold? Iva, jiena naf li taqbel miegħi li tortura hija eh, immorali illegali u tittiġi kundannata dejjem. Inta taċċetta però illi ħafna drabi eh, eh, eh, situazzjonijiet militari hemm bżonn li namlu istħarriġ. Aħna ġara ġara ħaġa simili fir-Renju Aħna tlifna Eh, inutli titkellem daqshekk maġel u tradutturi ma jistawx jifmu dak illi inti għat. Nixtieq infakkarkom kollha illi eh, titkellmu bil-mod biex tradutturi jkunu jistaw jinterpretaw dak li qed Ek Hekk qed jgħid il-President. Fimta il-mistoqsija? Le. Ma inti xorta għandek kontent E, għandek il-possibilità titkellem. Jiena kuntenta nitkellem. Il-brutalità tal-metodi li ġew użati u kif ġew ġustifikati huwa inaċċettabbli. U l-istati membri Ewropej jridu jiġu flimkien biex jiskopru l-verità. Dak li ġara f'pajjiżek kif ukoll f'pajjiżi, din hija l-verità. U hemm bżonn narawha issa u wassal il-mument biex l-impunità tieqaf anki fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Il-kellim li miss għal minuta u nofs Martina Anderson. Il-rapport ta' Senat fil-teknika ta' interrogazzjoni ta' CIA tesponi l-amministrazzjoni u tortura eh, dan mhix ħaġa ġdida. Il-ħames tekniċi li ġew użati mill-gvern Ingliż biex jittorturaw 14 persuna Irlandiża 40 eh, sena ilu u il-gvern Irlandiż eh, ġab li l-gvern Britanniku għal orti eh, ta' drittijiet umani li kienet l-ewwel darba l-istat membru ħal stat ieħor f'dik il-qorti, dana kien fl-1978. Il-qorti qalet li l-ħames tekniki kienu inumani umani u, eh, u kien trattament degradanti, mux tortura. L-amministrazzjoni ta' Bush ġustifika l-użu ta' dawn tekniki ta' tortura fl-Iraq, fl-Afganistan u fl-Guantanima. Eh, però l-informazzjoni li ġiet skoperta recentement eh, u illi il-gvern Britanniku eh, gideb u dim il-orti eh, europea u fil-fat dawk l-14 persuna eh, brasom mottija fil-fat ġew torturati. Dawnu ma teknika eh, ta' tortura sanzjonata mill-Ministru ta' difiza Lord Carrington. Il-ġimgħa li għaddit il-Gvern Irlandiż konferma eh, il-kas ta' dawn il-nies lejn il orti tal-dritti tal-mredmin eh, biex jamlu revizjoni tal-sentenza. Eh, Il-Gran eh, Britannia hija ħatja ta' tortura. Il-President iwaqqaf il-kellima. Grazzi ħafna. Nishtiq infakkar il-kollegi illi għanna suġġett fuq l-agenda u il-kellima li jitkellmu għandhom jitkellmu fuq is-suġġett, dak is-suġġett li huwa is-suġġett tad-dibattitu. Is-Signora Sargentini, grazzi President. It-tortura ta' CIA il-rapport Feinstein għajjimna um, ehm, etina deċa fl-Europa. U din ħagġa tajba xil-grupp tijaj f'dawn l-aħħar xhur ipprova jerġa ipoġġi fuq l-agenda il-rapport li diġa konna milna u aħna redna nifmu eh, li mumma l-pajizi Ewropej involuti f'dawn il-renditions u dawn it-trattamenti illi umbat Eh, saru fuq territorju barra minn dak tal-Amerika. Ma kienx hemm iktar interess però id-dibattitu tal-lum minna l-oħra lina ninterpretah bħala punt ta' tluq ġdid għal eh, istaħarriġ ġdid tal-Parlament Ewropew fuq l-involviment tal-pajjiżi Ewropej fit-torturi minna ta' CIA. Grazzi tal-li rispettajt il-żmien eh, u anki il-suġġett Esur Papa Dakis. It-tortura e jana ċettabli, servizzi segreti tal-Stati Uniti għandhom storja twila ta' tortura violenti u anki itil. L-Unjoni Ewropea hija id-difensur ta' drittijiet tal bnedem u tal-CFSP u l-Eurojustice u l-Europol dawn huma kollha eh, strumenti tal-Unjoni Ewropea u tal-NATO huma alleati tal-Istati Uniti eh, qed nikkooperaw f'ħafna setturi u jkasbru fuq il eh, fuq il il-ċittadini jagħmlu kontrolli tat telefon u qegħdin anki jagħmlu torturi disumani dan ma jaqbilx mal eh, l istqarriet tal-kapitalizma li jirrispetta eh, dan eh, dan huwa il-dittatorjat tal-monopolji fejn in-nies ma jistgħux jieħdu l-affarijiet f'idejhom. Aħna ma nistgħux nbidlu din is-sitwazzjoni għax m'għandniex is-saħħa biex nagħmlu oħda. Grazzi ħafna. Issa żewġ minuti Elmar Brock, President. President tal-Kunsilju Komissarju, Is-Senat Amerikan għamel ħafna, specialment is-Senatur Finkstein billi ippubblika dan ir-rapport u dan juri eh, fil- ċina u fil-Russja, dana juri li l-Istati Uniti tal-Amerika dejjem jistaw meta jgħamlu ħaġa eh, negativa illi jirranġaw kollox. Din hija verament differenza però bejn demokrazija u dittatura. Id-demokraziji ma jridux iġu kritikati fuq da, però din il-proċedura, dan il-mod ta' kif wieħed jaġixxi mhux sostenibbli, blebda mod ma jista' jiġi ġustifikat u assolutament dinja dan hija ksur tal eh, tal-liġi u għanda tiġi kritikata din il-proċedura, dan huwa eh, bla dubju u għacħar. Jena mort Guantanamo, zjart, zra, zra, u u rajt li dan il-mod mhuwiex aċċettabbli minn naħa tad-dritt tal-liġi eh, tal-dritti tal-bniedem eh, eh, iridu nikkundannaw. Mm, però ma ridux najdu illi l-Istati Uniti huma l-ikbar ħati f'din il-dinja. Le iridu nħarsu lejn il-konsekwenzi. Konsekwenzi ta' atti terroristiċi illi ġew illi seħħew kontra ċittadini Amerikani. Hemm storja qabel dan illi titti indikata u nerġa' najt il-bilanċ ta' sikurta kontra eh, eh, eh, riservatezza ma stax għab b'mod b'dan il-mod u ma nistax eh, eh, inkasbru drittijiet tal-bniedem. L-Istati Uniti qegħdin jagħmluh dan u dan huwa punt deċiżiv. Nistgħu eh, nikkritikawhom iva, però irridu nifmu il-rabtiet għal stant għal darbohra is-Senatur Ferstein u għal dawk li publikaw kellhom koraġġ kbir fil-pubblikazzjoni ta' dan ir-rapport. Din hija però differenza bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u ħafna dittaturi Eh, Speċjalment eh, hemm bżonn nitkellmu anki mal-persuni li kienu membri tal-istazi li poġġew ħafna nies fil-ħabs eh, għandek blu karna għand il-kollega Peta, taċċetta sul brok? You have the floor. Fidejk, senjur. Jiena, qed ma' sur brok u għandi mistoqsija liħ. fl-opinjoni tijak, xinuma il-riski meta wieħed jġilet kontra il-terror? Jista' jkun hemm xi konsekwenzi negattivi fil-ġlieda kontra terror li joħorġu minn dan ir-rapport bħala konsekwenza dan ir-rapport, pereżempju l-bira ħara ġara fil-Pakistan bħala ritaljazzjoni. Dak li kont qed ngħid jiena huwa li hemm bżonn li il-ġlida kontra terrorizmu u koll irridu nqisuha id-drittijiet tal-bniedem ma jistawx jiġu eh, msemmija dejjem meta ngħidu iridu wkoll niġildu kontra terrorizmu. Sur Brock. Għajjem t-interess għandek Sur Kano Senjura Indveld, Blue Card oħra. Mela, tirrispondihom flimkien f'minuta. Sinjura Intfeld, jiena tajjeb li kollega Brock qed jikondanna għalla voli qed tgħid li ċirkostanzi seta' wieħed jifhimhom. Imma Sur Brock ma taħsibx li huwa minnu li anki jekk l-affarijiet wieħed jista' jifhimhom tant għaddew żmien, tant għaddew snin fej suppost kien hemm responsabilità imma kull opportunità tlifnija sal-lum. Xmeta nitkellmu fuq il-ġustizja l-Amerikani irnexxielhom jitfaw eh, fil-ħabs eh, in-nies li tkellmu fuq dawn. Eh, persuna ta' CIA kellha tmur il-ħabs għax tkellmet fuq dawn l-affarijiet. Ma taħsibx li kien hemm żmien fejn l-affarijiet jiġu korreġuti? Sur Kan, Sur Brock, grazzi għal kontribuzzjoni tiegħek. Bħala issa l-ħbib tal-Istati Uniti ma taħsibx li għanna nitolbuhom biex Guantanamo bejja l-uħ issa l-ħabs? Grazzi. Ejja nisimaw. Anzi, għanna mistoqsija oħra. Il-kollega li semmejna, Iva, Ernst, naqbel miegħek fuq ċertu punti sur Brock, imma jiena xtaqt nagħmilek din il-mistoqsija. Ma taħsibx li li għanna bżon miżuri ta' natura legali, hemm bżon ukoll konklużjonijiet legali, ġifri dawn in-nies li huma responsibbli għal ksur ta' dritti tal-bniedem u kol jittieħdu passi kontrihom. Grazzi ħafna għandek minuta biex tirrispondi għat tliet mistoqsijiet. Iva. Dawn kienu żbalji tal-passat u issa jrid ikun hemm xi forma ta' responsabilità f'każijiet li huma verifikati jridu jittieħdu l-passi. Però da ma jbiddix dak li diġà qabel li il-Guantanamo Bay jina il 8 snin ngħid li għandu jiġi magħluq bħala ħabs. Imma ejja ma ninjorawx il-konflitt li jeżisti li huma dawk il-pajjiżi li iridu jaċċettaw dawk il-priġunieri minn Guantanamo Bay. Ftit kienu dawk li jaċċettawhom f'pajjiżhom. Iġifieri iva hemm bżonn azzjoni legali imma ma nistawx biss naraw dawn l-affarijiet li jibqgħu għaddejjin hemm bżonn konsekwenzi legali u politiċi. Issa Claude Morais, għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. Nishtaj nejt ħaġa waħda li għaltajja tajja Brook u għali il-sinjura li ħarġet bil-rapport, il-rapport tal-NSA, kienet verament persuna qalbina, xi kella taddim impressjoni qawwija. Sur ti u kol taqbel li issa kena raġun meta aħna milna rendition inquiry tal-2006 tas CIA u il-rapport issa qed jiġri fi żmien differenti f'kuntest differenti għax fl-2006 meta konna għamilna investigajna bil eh, sorsi sekondarji mhux il-dawk primarji tas-Senat dawn din il, dawn il-metodi ta' tortura brutali f'dan il-parlament kenna ħafna pressjoni għax konnet namlu investigazzjoni l-gvernijiet tagħna stess b'mo fuq saqajn waħda biex ngħidlek. U issa dawn il-konklużjonijiet ukoll ittieħdu f'dak fil-Parlament kienet eh, kienu affarijiet diffiċli aħna konna edna dak li qal John McCain il-Senatur eh, eh, Republikan persuna li kienet torturata, persuna li tifhem li femet id-differenza bejn it-tortura u interrogazzjoni, xi ħaġa moralment ħażina. U wara kollox qal li qatt ma fimna iktar it-terrorizmu jew għamilna progress fuq il-terrorizmu, ġifiri, anzi kien hemm informazzjoni ħażina skont John McCain. Ġifiri, aħna meta għamilna l-inkjesta tagħna kellna raġun, però l-affarijiet ma jifqawx hawnhekk. In-nies għatem in-nies f'kontana ma bejbla bħal Sheikh Mohammed dawn qed jitolbu biex jinħelsu ġew torturati il-familji tagħhom u kol sofrow il-nis għadhom fil- fil-ħabsijiet qed jiġu torturati. Aħna dawn huma ċittadini tagħna. Aħna rridu nirrappreżentawhom għax irridu li jiġu lura. Grazzi. Grazzi. Taċċetta blue card minn għand sur Kan. Fidejk, Mr. Khan. Michael. Ah, I've got it now. Thank you. Uh, if I can ask għal dawk il-membri li ma kienu xaw fl-2006 forsi tgħidilna ftit, inti qed darbtejn li aħna vendikajna ruħna biex ngħidlek jew għall-inqas kenna raġun għaliex qed tejtek. Grazzi tal-li għamilt mistoqsija qasira ħafna. Ħalli ngħid il-kulħat wanki s-sur Kerlo li kien il-president u kienem Claudio Fava bħala rapporter li huwa membru tal-Parlament tal-Italja. tal parlament tal italja Dawn iż-żewġ membri dak iż-żmien kellhom biċċa xogħol ibsa ħafna. U tlet investigazzjonijiet dak tal-Echelon, tal-ma surveillance u anki il-renditions ta' CIA kollha ġewabu l-istess riżultat. Il-fatt li l-iskrutinju tal-Parlament ma kienx tajjeb biżejjed. U l-iskrutinju tal-Parlament ek joġbok tinifti ċans ħan nispiċċa jgħid il-kellim. Dan ovvjament ġab eh, dawn il-konsekwenzi tortura eċċessiva umbat li eh, ħarġu fil-rapport tas senat U dan huwa l-punt tiegħi, ġifieri rridu nikkoreġu dan. Għalhekk aħna għandna nieħdu interessa dak li qed jiġri madwarna illum. Grazzi ħafna. Għanna blue card oħra minn għand sur Karim taċċetta. Grazzi. Nixtieq nirringrazzja lil Claude Morris għax xogħol li jagħmel fuq dan din il-kwistjoni għal numru ta' snin issa ilu jaħdem fuqha. Imma nixtieq nistaqsik. Wieħed mill-ikbar sfidi li kellna kien kif se nġibu l-informazzjoni mill-gvernijiet tagħna stess. Inti sodisfatt li issa kenna full disclosure għant il-tawna l-informazzjoni kollha l-istati membri koll, l-gvernijiet tal-istati membri u għadan ma sarx. Kif se nizguraw li mux se jisiru dawn l-affarijiet? Le, full disclosure ma nix jgħid is-sur Mores. Għalhekk meta għet li aħna eh, din is senjura senatur verament hija kuraġuża għalbina ħafna Dak iż-żmien meta konna qed nagħmlu investigazzjoni kien hemm min kien kontrina x'konna qegħdin imorru kontra l-gvernijiet tagħna stess. Iġifieri eh, anki kienu gvernijiet tal-partit tagħna stess. Għalhekk sitwazzjonijiet bħal dawn irdu nuru li aħna qalbina biex nieħdu jkollna ċessa l-informazzjoni. Xi kultant dan nista' nagħmluh tajjeb imma xi kultant nafu li nkunu fuq siq waħda ma xorta rridu nkomplu. Ma ninsowx li għad baqa' ċittadini tal-Unjoni Ewropea li huma fil-ħabsijiet li huma innoċenti u li jridu jiġu liberati mill-aktar fis Għalhekk hija ħaġa importanti u għalhekk għanna nirrappreżentawhom il-dawn in-nies. Grazzi. Is-sur Henkel issa għal minuta. Bħala membru, ili membru f'Amnesty International, jiena id-disgustat. Dawn huma affarijiet li waħxuna dak li ħireġ mill-Istati Uniti f'dan ir-rapport, imma rrid infakkarkom li kienu huma l-Amerikani li tkellmu fuq dan ir-rapport permezz tas-Senat u emmek u kol kienem diskussjoni, dibattitu ta' kritika, anki kritika eh, ta' kif aġiċċew il-gvernijiet ta' qabel fl-Amerika. Issa, għal darbohra qed niddiskutu dan kollu mal-Amerikani qed noħduha kontrihom. Jiena kiku tajjeb inkun naf eh, xaddej fin-naħa tar-Russja mis-Secret Service tar-Russja imma dan qatt ma nitkellmu fuqu. Pala co-rapporter ta' situazzjoni ta' dritt tal-bniedem f'din l-aħħar sena jiena dak li jolqotni ħafna drabi laqas biss inqisu affarijiet bħal daw. Dejjem nikkritikaw l-Amerikani u ma narawx il-ksur ta' dritt tal-bniedem bl-istess mod f'pajjiżi oħra wkoll. Eh, jetzt eh, abgrotte Angelika. Grazzi. Sinjura Mlinar. President, grazzi, Sur Kimmissarju Sur Della Vedova. Mux qed nitkellmu fuq xaħġa ġdida hawnhekk, imma xorta isna imbelħin, isna qed nisimgħu dan għall-ewwel darba. Il-CIA bdew tortura fil-2001 u fl-2006 l-istess aġenzija kienet qed tibat għal-priġunieri mill-Ewropa u dan kollu ħoloq ċirkju vizzjus. Il-terroristi tajnijom raġuni oħra biex jagħmlu propaganda jkomplu jagħmlu terrur. Issa, sena tħarġan dan ir rapport Għalhekk tajjeb li issa nikkonċentraw fuq l-affarijiet li ġraw fl-istati membri tal-Unjoni tal dawn muxejn innoċenti kif, sma, kif smajna mill-kollegi Invelt u Vikstrom. Ħafna stati membri kienu jafu li l-CIA kienet qed taħdem fil-pajjiżhom kienu qed jgħinuha fil-fatt il-Polonja fl-axħar ammettiet imma oħrajn għadhom qed jgħidu li dan mhux minnu L-Unjoni Ewropea għandha tieħu l-eżempju mill-Istati Uniti u tara eżattament fejn ipparteċipat f'dawn l-affarijiet. Dawn huna affarijiet li ħamrunna wiċċna. Għalhekk l-Istati membri għandhom jagħmlu inkjesti fuq livell tal-parlamenti tagħhom sabiex ikunu biex jaraw kien xem tortura ta' CIA f'pajjiżhom. Grazzi ħafna. <coughs> Issa imis mill-gwe is-sur Kristo Sogonos minuta Iva. Il-metodi xe inumani li jintużaw mis-CIA matul l-amministrazzjoni ta' Bush torina li kien hemm nuqqas ta' rispett ta' dritt tal-bniedem li l-Istati Uniti użat kull sena jitolbu rapporti fuq situazzjoni tal zrittijiet tal-bnidna f'pajjiżi terzi meta huma stess jiksru il-konvenzjoni tal-1994 kontra t-tortura. Imma fl-Unjoni Ewropea u koll nejjem u fuq drittijiet tal-bniedem imma l dawn l-aħħar snin aħna konna edin inkasbruhom aħna stess anki bil-miżuri ta' austerità il-qat, il-problema ta' nuqqas ta' enerġija fil- u tisħin matul il- l-ixtiwi fl-Europa dan kollu qed jeqirdu l-Europa. Grazzi ħafna. Is-Sur Jean Lambert, minuta. Grazzi. Report, but regret didn't Grazzi jidispieċini e, li iż-żewġ partiti politiċi principali ma ħadux sen fil-proċess. E, nafu e, xinija l-pozizjoni tal-xelluk, imma nafu membri tal-parlamenti li għaddew mit-tortura fl-imoddi. U jiena naf il-kwestjoni ta' dawk ta' Guantanamo xakalama illi huwa priġunier kien bagram u għadu wara 12 sena eh, fi Guantanamo u fl-2007 eh, batuħ il-gvern Ingliż qal li se jieħdu lura biex joqgħod mal-mara tiegħu Ingliża u mat-tfal, però ma nistgħux nifmu kif aħna għadna eh, eh, naħdmu nitkellmu fuq eh, ma nistax nifim kif għadu fi Guantanamo meta żewġ gvernijiet demokratiċi aċċettaw li jintbat. Il-kwistjonijiet tal-drittijiet tal-bniedem huma mkasbra u nistaw aħna eh, eh, nistaw aħna namlu mod biss eh, nistaw noħorġu minna din il-kwistjoni jekk il-perpetraturi jiġu kundannati. Issa sur bonanno għal-minuta. Grazie, President. Jena ma naqbilx mal-kollegi għax najt li s-CIA għamlet tajjeb għax irridu niftakru fil-11 ta' settembru tal-2001, għaw ħafna ipokrisija unek, jekk terrorizmu islamiku jamlu dak li għamlu fil-2001 u joqtlu dak l-eluf eh, eh, ta' nis u jaqtaw l-irjus tal medmin kif ġara fl-Australia u fil-Pakistan, eh, fejn qed ngħixu. Torturi għandhom jeżistu biex nizguraw li hemm tranquillità fl europa għax dawk dawk huma terroristi dawk besti min min jagħmel dawn ir-reati gravi hekk huma besti huma terroristi li jridu niġildu kontra tagħhom. Eh, eh, Guantanamo għandha tibqa' miftuħa dawk illi jaqtaw ras eh, in-nies hekk jaqtaw l-irjis ta' tfal tagħkom titkellmu bħali. Fil-liġi Islamika hemm il-liġi tal ta' daqta pon għal daqta pon il-liġi islamika hija violenta, Netanjahu l-lum għalinna li aħna ipokriti, l-Europa hija ipokrita fuq ċerti affarijiet, bħal votazzjoni fuq il-Palestina, 7 miljun eh, <clears throat> voti fl-Europa aħna nitkellmu fuq il-Palestina. Taċċetta eh, eh, il-blue cards. <clears throat> nishtiq nitlob lill-kollega illi najt illi huwa attakka pratikament ħafna artikoli tal-Karta Fondamentali ta' Drittijiet tal bnidem u tal-Unjoni Ewropea wkoll u li qed jgħid affarijiet illi f'dan il-Parlament mhumiex aċċettabbli għaliex f'dan il-Parlament parlament tad demokraziji Ewropea aħna kontra it-tortura u anki, anki meta wieħed joqtol qatt ma ngħidu illi huwa bestja. Kollega inti tifhem dak li għat? Odpowiedź panie pośle. Trid tirrispondi issa? Iva, bla dubju, jina jina joġbuni dawn l-applawzi ipokriti li għawnek jgħata sħana ma jmurx jġilet kontra għad-demokrazija fejn hemm suppost fejn hemm il-gwerer. Min jagħmel dawn ir-reati gravi ma jistax jaħseb li jista' jiġi eh, trattat bil-xampanja, ma biex jġilet kontra ċerti affarijiet, wieħed irid imur eh, jagħmel eh, l-affarijiet eh, reali għax inkella fit-terrorizmu qatt ma kontra tiegħu. Anki fl-Italja kien hemm terrorizmu bil-Brigati Rosse. Eh, Eh, eh, eh, ġilidna kontra tijaw bil-ħab siva ma manki bil-pentiti ma affarijiet iktar gravi u ċar li l-Amerikani għamlu tajjeb u jekk jagħmlu anki oħrajn najdu aħna illi biex niġildu kontra terrorizmu islamiku kwalunkwe mezz huwa tajjeb sakemm nelbuħ. Grazzi.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 Fl-2006-2007 dan il-Parlament għamel inkjesta fuq dan il-kas b'komitati li jena kont presidenti għaw, dak iż-żmien għalu illi ma kienx possibli li stat ta' dritt bħal l-Istati Uniti jista' e, jagħmel e, dawn reati. E, imma u bat fil-fatt għalu illi dawn l-akkużi ma kienux fondati. Kienu qegħdin f f'Settembru tal-2006 aħna kellna Eh, aħna kellna prova li ma tlabniex għalija George W. Bush li kien prezenti e konferma fid-dinja il-programm tal-renditions. U qal illi huma kienu veri e, illi ġew e, prezentati fi rati però però qal li ma kienx hemm tortura, naturalment għamel gidba oħra issa eh, is-sitwazzjoni għadi hemm bżonn li kwet ikollu korraċ eh, eh, kif għalet Signora sinjura Feinstein biex nikkontribwixxu nevitaw li jerġgħu jsiru fil-futur li tikollok demokrazija matura. U ma nistgħux aħna naslu għal verità mhix naturali li l-verità toħroġ, speċjalment meta il-gvernijiet stess ix-xeklu li toħroġ din il-verità ta' flebda kas ma nistaw aħna eh, natu priorità segret tal-Istat għad-drittijiet fondamentali. Il-Parlament għandu jkompli fl-isforzi tiegħu jikontribwixxi għal kjarezza eh, totali għal dak li ġara. Umbat eh, it-tielet mod l-għan ma jġustifikax il-mezzi, it-tortura hija kundanata dejjem u mhijiex laqas effettiva kif qed naraw fir-rapport u kif u kif għadna aħna. Minnaħa l-oħra hemm deficit fil- fil-orajna li f'ħafna eh, snin il-kontroll ma kienx bizzejiet fil servizz fil-situazzjoni demokratika. Grazzi. Taċetta karta blu sur Coelho. Sur Atwood. Grazzi. Jiena naqbel ma dak li qed jitqal hawnhekk. Jekk aħna għandna inkjesti fuq il-tortura u dawn il-prassi, inti taqbel li ma tkunx ħaġa tajba jekk dawn l-inkjesti jispiċċaw eh, il-fizzjali ta' sikurta individuali jieġu Eh, jitneħew waqt li fil-fat il-politiċi li huma verament responsabli jibqaw eh, eh, ma jġux ikkastigati. Taqbel miħaj? Risposta. Jiena naqbel miegħek fil fat il-valur tal-inkjesta miex biss eh, biex infittxu minn huwa responsabli. imma u importanti nsibu il responsabilità ta' kull ħasem dawk li attorizzaw u dawk li għadu kwitis. E, Però l-iktar ħaġa importanti huwa li nitalmu mill-passat biex ma jirġawx jirrepetu dawn l-iżbalji fil-futur. Grazie. Is-Sur Weidenholster għal żewġ minuti. Il-libertà hija l-bażi tal-valuri tal-ponent huwa importanti ħafna eh, kull stat għandu responsabilità tiegħu bla dubju illi eh, f'ċerti situazzjonijiet dawn il-kondizzjonijiet jistgħu ikun hemm eh, anki bżonn ta' limitazzjoni ta' drittijiet. Per eżempju fil-11 ta' settembru kien hemm bżonn da' u em reservi, ħafna nies għandhom reservi fuq l-użu li mhuwiex proporzjonali li huwa pjuttost arbitrarju ta' dawn il-miżuri. U, u sfortunatament dawn ġi konfermat fuq il-rapport fuq CIA, iktar kontroll, iktar sorveljanza, iktar repressjoni. U ħafna drabi kellna l-impressjoni illi fil-punent hemm eh, eh, pratikament stat speċjali u dawn ir-riservi bħalissa qegħdin jiżdejdu dejjem iktar u hemm gazzetta Ġermaniża qalet illi forsi kien il trijonf prinċipali ta' Osama bin Laden huwa illi eh, illi l-Amerika eh, għamlet figura ta' persuna li mhix ġusta li qed titlef fil-ġustizzja. U fis-Senat eh, Amerikan huwa impressjonanti kemm nies ivvutaw a favur tal-pubblikazzjoni ta' dan ir-rapport rapport. U dana jikonferma illi e, e, l-Istati Uniti mhuwiex bbażat e, fuq l-inġustizzja u naturalment aħna ma nistawx ngħidu li dan huwa suċċess. Irridu nikkonċentraw fuq il-punti negativi u anki fuq ir-rwol ta' ċerti stati membri individuali tal-Unjoni Ewropea. Ir-reati għandhom jiġu inkastigati. Hemm bżonn ikun hemm inkjesta u immorru qudiem orti u d dina dan hija dak li ħedġiġna namlu dan il rapport Grazzi. Issa l-onorevoli Ġambaski fisem il-grupp ECR. Rappresentanti tal kunsil President, eh, rappresentanti tal-Kommissjoni, bla dubju l- dawn il-fatti, er, pubblikazzjoni ta' dan il-fatti fil-rapport fuq il-renditions u fuq il-trattament ħażin u juri illi il-pajis li jistqar li proteġġi l-iktar drittijiet ta' ċittadini u drittijiet umani fid-dinja kollha fil-fatt qed jagħmel ksur sistematiku ta' dawn id-dritti. U hemm ħaġa li żgura li mhux ma nistgħux aħna eh, niskużaw dawn l-azzjonijiet bi skuża eh, anki min joqtol bil-massa jista' l-istess. L-Istati Uniti eh, għandhom jagħtu lid-dinja investigazzjoni serja u persekuzzjoni ta' dawn il-ksur ta' dritti tal-bnidem u tal-liġi internazjonali. Grazzi. Ħafna. Is-sur Ivo Feigl eh, għal uh, FSM l-alde għal minuta u nofs. Grazzi, President. Komissarju, bħala introduzzjoni nishtanajt li jina sodisfat bil-diskors tijak u bl-evaluazzjoni tijak. Pero nishtiq najt illi meta aħna eh, naħsbu fuq il-attak terroristiku fil-World Trade Center aħna esprimejna solidarietà ma l-Istati Uniti li għada teżisti l-lum. Pero sfortunatament eh, il-ġlida ġin kontra terrorizmu eh, fi snin ta' wara għajmet ħafna kwestjonijiet u dubbi li ma nistawx naċċettaw l-Istati Uniti id-dan danneġġaw ir-reputazzjoni ta' dawk l-istati membri illi e, e, saru alleati tal-Istati Uniti. L-Istati Uniti ma jistawx jinnegaw illi fost il-165 firmatari tal-Konvenzjoni kontra tortura u ma u wieħed minn dawn il-firmatari u għandhom e, jaslu għal ġustizzja, sistema tal-ġustizzja tal-Istati Uniti jekk tiddeċidi ma taġixxix u jekk tiddeċidi ma tikkastigax il-persuni responsabbli allora jistaw ikunu eh, eh soġġetti għal klawzola tal-ICC illi tippermetti li l-orti tieħu l-affarijiet fidejhom meta il-pajjiżi m'għandhom xirida li jaġixxu. L-ICC, l-Orti Internazzjonali Kriminali, eh, tista' anki joħorġu mandat ta' arrest għal persuni kollha responsabbli tista' tipperseguitom. L-Istati Uniti għamlu ftit wis, għamlu l-ewwel parti biss fir-rapport eh, tal-impen tagħhom għad-drittijiet tal bnidem u l-liġi internazzjonali, però ma rridux ninsew li Guantanamo għadu operativ. Grazzi ħafna. Il-kellim li mis huwa Pablo Iglesias għal gwe għal minuta. Grazzi eh, l-introduzzjoni ta' li kell eh, jew inkella taħraq il-ġenitali tal-detenut. Teddet l-detenut, l-detenut ġelu jisma' il-qrid tal-familjari dan huma xoħut mill-prassi li aħna silna nafu permezz dan ir-rapport. Il-problema hija li hemm bledmin li kapaċi jagħmlu dawn l-affarijiet fil-konfront ta' bledmin oħra. Il-problema hija li hawnhekk għandna deputati faxxisti li jiddefendu dawn il-prassi. Dawn in-nies irridu għat demokrati wkoll apparti minn hekk xeħut minn nies f'din il-Kamra bħal xi deputati tal-PPE u l-SND ħadu sem fi gvernijiet li għenu kol biex jibqaw sejru dawn il-prassi. Deja problemi, juri. Muchos gracias. Eh, Pan possew. Grazie ħafna. Il-kellim li mis il demokrazija hija tirannija tal-maġġoranza. Il-maġġoranza kull ma trid hija s-sigurtà u biex jinkiseb dan tista' tgħid iva tortura, eċetera. Aħna jiena nixtieq li noħolqu kumitat ta' investigazzjoni biex titratta dawn il-każijiet għaliex il-gvern Pollak kien qiegħed jixħad kollox u se jkompli jagħmel hekk ukoll kien hemm każijiet ta' tortura fil- fil-Polonja u n-nis li u dawn u ma parti mill-gvern. Kien hemm ukoll negozjati mas CIA. M'għandix ħin biex nidħol fid-dettall, però inti komparir biex toħolqu dan il-kumitat ta' investigazzjoni. Bla dubju onorevoli jeta reċi għabel miegħi. Grazzi ħafna issa il-kellim li jmiss. Daniel Buda għal PPE. Żewġ minuti. Grazzi. Aħna rajna dak li ġara f'Madrid, f'Boston u Londra. M'hemmx pajjiżi siguri, terrorizmu jista' jolqod dejjem b'seta li ma nistawx nimmaġinawha jista' jkollu impatt fuq ħafna nies. Dan fil-pajjiżi kollha tad-dinja, jiġifieri mhux biss l-Amerika, il-pajjiżi kollha jridu jaħdmu b'mod konġunt biex ma jibqgħux jiddefendu biss. L-Istat Iżlamiku qiegħed ikompli jiġbor in-nies anke minħabba l-polarizzazzjoni tas-soċjetà dan kollu juri li l-appell tas-soċjetà juri li hemm valuri li qegħdin jiġu parikolati. L-innoċenti kuljum huma vittmi ta' terrorizmu it-traġedji ta' dan l-aħħar juru li dawn it u huwa teddit intern. Għaliex hawnhekk għedin nitkellmu dwar nies li għandhom passaporti Ewropej. ċentri ta' detenzjoni ħarġu mill konsekwenza tal-fatt li terrorizmu m'għandux frontiera, m'għandux limiti hemm ukoll l-ħtieġa li naraw xinu huma l-kawża tat-terrorizmu biex nippruvaw inwieġbu għal din id-domanda x'nistgħu nagħmlu b'mod li dan il-fenomenu jonqos. X'nistgħu nagħmlu? Dan huwa għaliex il-polarizzazzjoni eċċessiva tal il-fenomenu ma tejna l ħadd Aħna qatmu se naqblu ma' metodi diżumani għal kisba tal-informazzjoni, tortura, trattament ħażin, trattament degradanti, ma nistawx naċċettawhom. Għaliex nispiċċaw biex ebbatu n-nies L-aktar ħaġa importanti għandha tkun id-dritt tal-ħarsien tad-dritt tal-bniedem. Uridu nigarantixxu wkoll is-sigurtà tal-ċittadini Ewropej. Grazzi. Issa Anna Gomes għas soċjalisti. Dak kollu li il-Parlament u il-Konsil tal l għandin jgħidu mill-2007 eh, ħareġ li kien realtà, però sem dettalji ġodda dwar ir-reati li ġew eh, imwet għam CIA u l-ħabsijiet eh, sigritis l-affarijiet li għamlu Gaddafi u Mubarak, eccetera. CIA u biex u bux irnexxilhom jitqu bl-opinjoni pubblika tad-dinja. Ah, naħseb li kien hemm min kien kompliċitu wkoll f'dak li ġara. Ġifieri issa stal dan il-Parlament biex isemmi l-ismijiet u jgħid min kien kompliċi fost l-istati membri. Hawnhekk mhux qegħdin nitkellmu biss dwar il-ġar tal-priġunieri kien hemm ħabżiet sigriti fil-Litwanja bil-Polonja affarijiet li kienu ġew Eh, miċħuda. Issa però rridu nkunu nafu x'inhi l-verità. L-Istati membri kienu kompliċi fi programmi mwettqa mill-Istati Uniti. Irridu nwaqfu l-impunità aħna. Eh, Titjiriet fil-11 ta' novembru ħadu l 2002 ħadu l-xi priġunieri fi Guantanamo kien hemm aktar minn mit okkażjoni fejn is-CIA e, eh, rabtet fuq il-kooperazzjoni Portugiża. Ġifieri ġara issa. X'kienu l-konfoffi? Min kien kompliċi f'dak li ġara? Kien hemm ukoll interrogazzjoni detenzjoni fir-reġjun tal-Azores. Hija brabja li aħna għadin niskopru dak li kien qiegħed jiġri. Ovvjament bdejna niskopru għam ftitilu daw, pero kien hemm xi xkiel ukoll. Eh, kien hemm xkil ġudizzjarju, eċetera. Issa għandu jkun hemm talba tal-listi ta' titjiriet lejn Guantanamo biex nikonkludi ngħid li l-sforzi kollha li saru minn xi partijiet ġew imxekla minn oħrajn li xtaqu li ikun hemm cover-ups mill-2002 2005 il-gvern Portugiż kien kompliċi dak li kien qed jiġri. Għandek proċedura ta' blue card. Għandek mistoqsija minn għand l-Onorevoli Merenja. Mr. Mourinho. Grazzi. Eżis, kollega, kollegi. Meta n-nies jitkellmu fil-pubbliku favur id-drittijiet tal-bniedem, u l-kampi ta' konċentrament bħal Guantanamo l-għadin jitwaqfu mill-istess persuni, jew inkalla jkun hemm atti ta' terrorizmu bħal rajna f'Abu grejb u postijiet oħrajn li jissa ħarġu mill-informazzjoni tas-Senat Hemm autoritajiet differenti u pajjiżi li permettew li jkun hemm tortura, li permettew li CIA biex tagħmel tortura fit-territorju tagħhom. Dawn għandhom jiġu kastigati mill-awtoritajiet Ewropej. Demokrazija b'saħħitha tammetti l-iżbalji tagħha u dak li ġara eh, fl-Istati Uniti. U aħna li nixtiequ li jsir fil-Parlament Ewropew issa rridu nkomplu biex xogħol li bdejna rridu niżguraw li kull min kellu responsabilità fl-Ewropa issa isir magħruf. M'għandux ikun hemm impunità. Kien hemm nies anki fl-iskaluni ta' fuq li kienu kompliċi f'dawn il-ħruxijiet li saru bil-kompliċità Ewropea. Issa, Onorevoli Von Storch. Jekk tħarsu lejn ir-rapport li fih aktar minn 6000 paġna nistgħu naraw li kien hemm każijiet bħal li kienu riżultati ta' tortura. E, hawnhekk però ma naħsibx li eh, lan jġustifika l-mezzi. Artiklu 5 tad dikjerazzjoni tal-dritti tal-bniedem jgħid li ħadd m'għandu jkun suġġett għal tortura. Jiena ngħid li l-ewwel nett it-tortura hija parti mill formamentis tal-Medjuevo, pero mandiġ parti f'pajjiżi li jimxu skont l-istat tad dritt fil-seklu 21. Affarijiet bħal dawn għandhom jiġu kastigati. Il-perpetraturi għandhom jiġu ukoll mixlija, forsi qoddim qorti internazzjonali. Naħseb li wasal iż-żmien li l-Amerika taref il-qorti internazzjonali kriminali u ma tibqax tħares min jagħmel affarijiet bħal dawn, grazzi. Grazzi ħafna. Onorevoli Kozo Permuj. Rigward eh, din il-prassi, eh, kien hemm eufemizmu għal tortura. Et-tortura kienet. Dak kien l-eufemizmu. Din mux l-ewwel informazzjoni li għandna dwar dan fil-Parlament Ewropew fil riżoluzzjoni tal-2012 kien hemm l-istħarriġ ta' dak li qed jiġri eh, fil-pajjiżi Ewropej. U dan ir-rapport kien isemmi xkil leġislattiv, eċetera. Jiena nara tal-mistħija li nkunna fil-pajjiż tija jikkollabora f'affarijiet bħal dawn fis-sekwestru tortura ta' bnedmin. Palma eh, kien hemm ukoll il-ħabsijiet sigriti tal-Polonja, eċetera, u 18 stat membru wkoll kien qed jikkollabora. Riżolazzjoni li se nivvotaw għalija trid ikun dan dan kollu, għandna bżonn xi ħaġa tendifika minn kienu l-kollaboraturi, minn kien ħati Umbat naraw nistaw nagħmlu. B'mod li ma nerġgħux nirrepetu l-iżbalji tagħna jekk le dan il-Parlament Ewropew ma jridx jibqa' jitkellem fuq drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna. Issa, onorevoli, lebreton l minuta Il-rapport li ġi publikat juri li CIA pratikat tortura għal diversi snin. Dawn ir-rivelazzjonijiet ma jaġbunix. L-Amerika saret eh, sarra aggressiva l-iskandlu tal-Wikileaks fl-2013 urina li l-NSA kienet edha topera anke detriment ta' pajizi alleati bħal Franza u l-Ġermanja Fl-1996 il-Kongress Amerikan id-deċida li jimplementa ċerti liġijiet li jmorru kontra drittijiet tal-bniedem. 7 biljuni u nofs ġew multati mill-Amerika fil-konfront tal-PMB Pariba u fl-istess sena wkoll huma distabilizzaw l-Ukrajina akkost li jibdew gwerra mar-Russja kemm l-umiljazzjoni għandu jiġi tollerat minna ħatana qabel ma nindunaw li rridu nirreagġixxu. Grazzi ħafna. Onorevoli Ċeba Sogor mill-PPE għal żewġ minuti. Kanna dan il-rapport eh, li ġi publikat fl-Amerika fejn rajna li kien affarijiet li ġraw li ma kienux kompatibbli ma' dritti tal-bniedem. Huwa disgustanti li prassi bħal dan ġew intużati mis-CIA. Anki jekk dawn il-prassi issa ġraw fl-modi. Ovvjament ma nistax neskludu li pajjiżi oħrajn jużaw metodi bħal dawn, però huwa ta' tħassib li xi ħaġa bħal din tista' sseħħ anki fl-Istati Uniti. Hemm pajjiżi fejn għandhom l-istat ta' dritt u jista' ikun proċess li jimxi bil-mod biex jikseb il-ġustizzja. Aħna rridu inqisu l-elementi fundamentali tad-demokrazija u xinu ma differenzi minn pajjiż għall ieħor irridu nirrealizzaw li jekk ma nistgħux napplikaw l-istandards tagħna, allura ma tallimna xejn minn dak li ġara fis-seklu 20. Grazzi ħafna. Issa onorevoli Piri. Għal grupp SND, żewġ minuti. President, dan ir-rapport wera li fuq medda kbira il-priġunieri kienu torturati mis-CIA wara għal-11 ta' settembru. Dinja xi ħaġa li għandna provi tagħha ħarġu ħafna aħbarijiet informazzjoni dan l-aħħar, però jidher li hemm skiet fl-Ewropa fir-rapport. M'hemmx referenzi espliċiti, però mhux sigrit il-fatt li Stati membri tal-Unjoni Ewropea ħadu sehem f'dawn il-prassi wkoll dan il-Parlament flimkien mal-Konsil tal-Ewropa lab rwol importanti xi snin ilu biex inħarġu provi li juru li l-gvernijiet tagħna wkoll kienu implikati f'affarijiet bħal dawn. Per eżempju, kena disponibilità ta' aeroporti għal ċerti titjerijiet. Dan l-affarijiet ġraw fit-territorju komunitarju. Aħna rridu nqisu l-istat ta' dritt, rridon nqisu drittijiet fundamentali għaliex dan huma mitqisa ġustament bħala s-sissin tas soċjetà tagħna. Aħna qegħdin niġġieldu terrorizmu internazzjonali, però blaġir tagħna aħna sirna ħati wkoll taksur ta' eh, drittijiet tal-bniedem aħna rridu nisiltu l-azzjonijiet mill-modi, naħdu l-opportunità biex nitlu prestati membri biex jihdu l-eżempju tal-Amerika. Issa għanna bżon dettalji dwar il-kollaborazzjoni ma' CIA. Huwa kruċjali wkoll bħala kredibilità tal-Unjoni Ewropea bħala pionier ta' dritti tal-bniedem li aħna għanna ndawru din il-folja negattiva fl-istorja tagħna. Nisħaq l-Kummissjoni biex tniedi investigazzjoni biex tara x'kienu il-vjolazzjonijiet fit-territorju komunitarju. Dan f'kooperazzjoni ma' servizzi ta' intelligence Amerikani, il-Parlament Ewropew insista li jsir dan diversi drabi, però kull darba dawn inizjattivi ma ġewx aċċettati. Il-gvernijiet apparti minn hekk irridu jġorru responsabilità tagħhom, grazzi. Grazzi. Onorevoli Klune għal żewġ minuti. Mela l-mikrofonu, grazzi Iva. Dan ir-rapport tefaddel is-swed fuq ir-reputazzjoni tagħna bħala difensur tal-demokrazija u l-libertajiet. Aħna suppost nipproteġu ċittadini tad-dinja. U kif qal Obama wkoll l-immaġni ta' l-Amerika issa ġiet mittifsa wkoll. Inti, meta ma tikkundannax torturi u metodi estremi ta' tortura, meta inti tinjora ċerti valuri, tati il-wisa għall-estremisti. Il-ġlida kontra terrorizmu hija ġlida ta' valuri. U għal daqstant, u importanti li nħadnu għam dawn il-valuri, il-ġustifikazzjoni tal-ISIS u gruppi oħrajn bħal-ISIS hija li għum qegħdin ġildu ġlida ġusta. It-tortura bħalma rajna f'dan ir-rapport qed mur kontra dawn et kompli sostanzja e, dawn l-istqarrijiet. Il-messaġġ li qegħdin nibatu huwa li m'hemmx limitu għad depravità. Aħna rridu nħarsu il-valuri tal-bniedem. Eh, aħna għanna il-provi li kienem il-tortura anki wara testimonjenza ta' n-nies. Irridu naraw se jiġri wara il revelazzjonijiet ta' dan ir-rapport. Il-Washington eh, Post rapportat li kienem rapporti ieħor li juri li 51% tal-Amerikani iqisu il-metodi ta' CIA bħala ġustifikati għaliex inkisbet informazzjoni li preveniet ċerti attakki, però l-konvenzjonijiet tal-dritti tal-bniedem u dawk ta' kontra tortura aħna ma nistawx nippermettu li dawn il-konvenzjonijiet li ġew ratifikati minn ħafna pajjiżi biex jitwarbu. Jew minkella biex jinkilbu mill-ġdid biex jakkomodaw il-ħtiġijiet tal-lum il-ġurnata. Irridu nuru sens ta' tmexxija irridu immexxu bil-eżempju u ma naġixxux bħal organizzazzjonijiet terroristiċi. Il-qrati għandhom ikunu ikollhom il-permess li jaġġixxu kif ikun hemm bżonn. Issa, Onorevoli Kaufman, żewġ minuti. Sekwestri ejbin tan-nies deprivazzjoni tal-irqat waterboarding, l-lista ta' prassi tortura minn naħa ta' CIA hija lista twila ħafna u ta' stmerrija. Il-President tal-Kumitat ta' Sigurtà ta' Senat jaqbel ma' din l-istqarrija, però, sinjuri, aktar minn 6000 paġna ta' smieħ sigriet fis-Senat Issa nizla tal-500 għal publikazzjoni. Iġifiri xorta tbaqqa ħafna affarijiet moħbija bħala ex-membru tal-Kumitat li kien qiegħed jitratta il-prassi tas CIA u l-involviment ta' stati membri fil-ksur ta' dritti tal-bniedem fl-2006 jiena nixtieq nenfasizza għal darboħra li l-ebda għan ma jista' jiġġustifika il-mezzi intużati mis CIA. Dan l-użu jipparikola il-valuri tagħna. Ixini il-modifazzjoni, ixini il-lealtà wkoll u ixini r-raġuni minu responsabbli għall-involviment f'dawn il-prassi fl-Unjoni Ewropea u fl-Amerika irrid jiġi mixli, irridu nqisu l vittmi tagħna aħna. Irridu naraw per eżempju l-awtoritajiet tar-Rumanija u tal-Polonja jidher li kien hemm l-eżistenza ta' ċerti faċilitajiet ta' priġunerija pereżempju f'dawn it-territorji. Skont l-istampa Ġermaniża ukoll kien hemm talba għal għal inqas referenzi għal Renju f'dan ir-rapport. L-affarijiet rridu jkunu trasparenti. Ħafna pajjiżi ratifikaw il-Konvenzjoni Dritti tal-Bniedem li f'artiklu 3 jgħid li ħadd m'għandu jkun suġġett ta' tortura jew aġir degradanti. Apparti minn hekk m'għandux ikun dan it-tip ta' reati fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Äh, grazzi ħafna. Issa naddin kelma l-grupp tal-PPE, rappresentant huwa Isur Lenners. Iva, grazzi ħafna, Sur President. Il-rapport tal-Komitat tas-Senat huwa sommarju eh, ikra ħafna ta' dak li cia għamlu lil-119 il-priġunier bejn l-2004 u l-2009 ħna rajna eh, sleep deprivation, waterboarding, etc. Eh, ma ġewx mitmua, per esempio u aħna issa qegħdin ngħidu b'mod ġust li dan kollu jiddisgustana. Fl-istess ħin, kien hemm ħafna kollegi li kummentaw b'mod tajjeb li huwa pass importanti ħafna li senat fil-fatt ippubblika dan ir-rapport għaliex dan huwa l-ewwel pass lejn l-autoriflessjoni u trasparenza u l-autoriflessjoni hija xi ħaġa vitali jekk aħna nixtiequ nevitaw li dawn it-tip ta' avvenimenti jerġgħu iseħħu fil-ġejjieni. Għalek kienet nittama li l-pajizi tal-Unjoni Ewropea jihdu passi simili, jaħsbu koll u ma stess u jipruvaw jersqu lej trasparenza sabiex anka fl-Ewropa jkonna garanziji simili. Dan huwa rapport li jitkellem biss dwar dan il-119 il-priġunier fil siti is-Suez. U xinajdu dwar il-priġunieri f'pajjiżi bħall-Afganistan u l-Iraq? Dawn il-persuni u kollu ma trattati għal trattament simili għalek aħna napprezzaw li konna aktar informazzjoni, aktar trasparenza. L-aħħar kumment minn ħati Aħna qegħdin ngħixu fi żmien ta' teddit li nafu bihom u s-servizzi tal-intelligence għandhom rwol importanti ħafna xilabu biex jiggarantixxu s-sigurtà tagħna u taċ-ċittadini tagħna, iżda qatt manna inneħħu mill-ġrittijiet tal-bniedem dan il-mod. Jena naħseb li CIA jaħdmu dwar l-effettività tat-tortura. It-tortura mhijiex aċċettabbli daqshekk. Grazzi. Issa l-aħħar kellim hija l-Onorevoli Valenziano mill-SND żewġ minuti. Grazzi, Sur President dan il-Parlament irid jerġa' jiftaħ il-Kumitat ta' Investigazzjoni li bejn l-2006 u l-2007 ipprova jistabilixxi eżattament x'kien ġara eh, dawn il-titjiri taċ-ċija tas-CIA il-lan ma jġustifikax il-mezzi, jridu jġustifikaw kemm il-lanijiet u il-mezzi. U aħna rajna l-ħidma eżemplari tas senat l amerika ta' fuq, iżda aħna ma nistawx nieqfu biss fuq ir-rikonoxximent ta' din il-ħidma eżemplari. Dan il-Parlament 2006 2007 u jiena kont membru ta' dan il-Kumitat mhux permanenti, eh, aħna investigajna b'ħafna diffikulta il-programm ta' titjiriet ta' CIA. U fid-dawl tal-rapport tas-Senat, dan ir-rapport tal-Parlament Ewropew m'għandniex bżonnu iktar għalhekk hemm bżonn li nerġgħu niftu dan il-Kumitat ta' Investigazzjoni. Irridu nagħmlu dan bħalma għamel is-Senat tal-Amerika ta' fuq minar ma nibżaw li nkunu nafu l-verità sabiex nkunu nistaw nqasmu responsabiltajiet, nkunu nerfaw responsabiltajiet. U din dan parlament ħadem b'ħafna diffikultà u għanna għanna namlu għadi, anka fi semmi ċittadini tagħna. Biex Natu l-lezzjoniet ma nagħmlu din il-ġimgħa fuq il-drittijiet ta' bnidem il sudan il-Venezuela, l-Eġittu, eċetera, l-ewwel net irridu nkunu nitkapaċi nagħtu eżempju aħna u d-dibattitu tal-lum għandu jkun il-bidu u mhux it-tmiem ta' ħidma li għandha għandu jagħmel dan il-Parlament li jinbeda fl 2006 2007 u dak iż-żmien ma ġiex konkluż. Għalhekk aħna għandna ħsbu li għandna bżonn niftħu għal darboħra dak il-Kumitat tal-Investigazzjoni. Għandna nagħlqu l-Guantanamo li lin mill-pajjiżi li jilqgħu xi le il-priġunieri għaliex meta fetħu Guantanamo ma qadux jitolbu permess. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa jien nibdew bil-proċedura catch tiegħi. Mela l-ewwel kellim mill-PPE Miħabboni. Il-ġustizzja bħal libertà u sigurtà huma il-bażi tal-valuri tagħna. M'hemmx spazju għal torturi aħna għanna bżon ta' evalwazzjoni eh, responsabli tal-odot li jintużaw mis cia u l-evalwazzjoni tal-konsegwenzi tagħhom. L-autoritajiet Pollakki fl-2002 permettew li inżommu f'detenzjoni l-priġunieri eh, ta' CIA suspettati għal terrorizmu. Iżda mhux li jiġu torturata, eh, torturati, l-autoritajiet ta' dak iż-żmien kienu talbu eh, memorandum speċjali li kellu x'jaqsam eh, ma' regoli dwar il-funzjonament il ta' dik il-ħabs, imma ma kienx hemm risposta minn naħat tal-Istati Uniti. Fl-2009 aħna firmajna l-ftehim mal-Istati Uniti fuq ċertu regoli partikolarment fuq il-ġurisdizzjoni Pollakka għall-uffiċjali Amerikani li jinsabu edin jaħdmu fil-Polonja. Prosekutur tal-Polonja jinsab fil-proċess tal-investigazzjoni. Ir-rapport tas-Senat tal-Istati Uniti huwa għadu id-dmir intern tal-awtoritajiet Amerikani. Iżda it-tweġiba għal mistoqsija jekk f'pajjiżi n nies ġew it-torturati jiwix il-responsabilità tal-pajjiż tiegħi, ma hemm bżonn li nitalmu lezzjonijiet tagħna. Kulħadd jista' jiffaċċa l-problema ta' kif nistgħu nassiguraw is-sigurtà tal-ċittadini, kif nistgħu nevitaw l-użu ta' odot ta' distruzzjoni meta għanna id-dmir li nġildu e, it-teddidit reali bħalma huwa it-terrorizmu jekk niftakru biss x'dak li ġara fl-ħar jumej per eżempju. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa fissem il-grupp SD Nicola Caputo. Iva, grazzi sur President, il-rapport riċenti tas Senat tal-Istati Uniti dwar it-tortura minnaħat ta' CIA għajmu ħafna mistoqsijiet dwar il-ksur ta' drittijiet tal-medem u dan id-drammaċità ma tonqos sempliċement għaliex dan huwa programm li ġimaluq minnaħa tal-President. Il-waterboarding, tekniċi eh, ta' kontroll fuq il-ħabsin. Dawn l-affarijiet ta' qasbis għandna fejn nikkommentaw fuqhom. Imma rridu naħsbu fil-ħabsin. Ikun min ikun id-dew min jista' jkun li eh, kellu effetti negattivi kbar u Dawn huma affarijiet li ġejjin minn avvenimenti fil-passat, hekk intqal għal qasma mhuwiex hekk jekk għandna ċertu ċiviltà rridu nikkundannaw mod sħiħ dawn it-tip ta' azzjonijiet li kienu, kienu azzjonijiet li kienu qegħdin jisfidaw demokrazija umana u li l-idea li l-azzjoni tagħna hija iżiet importanti minn żmien, dan huwa maltrattament anke meta qed nitkellmu fuq ġlieda kontra terrorizmu, il-ħajja tal-bniedem ma tistax tiġi konsidrata bħala ħsara kollaterali, statistika biss. Xorta waħda, il-nedmin huma li għandhom jiġu l-ewwel qabel kollox. Grazzi. Grazzi ħafna, Onorevoli Caputo. Issa ngħaddi l-kelma Lil-Sur Karim l Sijar, Sur President, grazzi. Ftit ġranet ilu kien hawn il-Papa wek u għalilna li meta l-Ewropa ma, ma żomx sot il-valuri tagħha tispiċċa sejra marriħ. U Huwa ħafna li nqogħdu diskutu fuq terrorizmu u terroristi, imma jiena faċċajt il-machine guns tat-Taliban u bqajt ħaj u jiena faċċajt ukoll l-estremisti tal-lemin. Dawn huma attakkanti għaliex iridu jattakkawna għanna u joħdunna il-valuri tagħna. permettu l-omx joħdu minn għanna permezz ta' reazzjoniet tagħna dak li ma setawx jieħdu minn għandna permezz tal-azzjoni tagħhom. U jiena mhux qed nikkritika biss l-Istati Uniti llum, jiena nixtieq nikkritika l dawk kollha li għadu mal-ġemp u għadu jaraw biss u dawn inkludi uħut mill-gvernijiet tagħna u kien hemm min mar lilin u faċilita dawn il-miżuri aħna l-lum il-ġurnata m'għandniex garanziji li l-ċittadini tagħna mhumiex ħajfaċċaw dawn l-azzjonijiet u l-gvernijiet tagħna għadu qed jaħbu l-affarijiet għandna għażla kollegi jew ninaqdu u nappoġġaw il-valuri tagħna jew nkella ninfirdu u nifacċaw il-konsekwenzi mbaħt. Grazzi. Uh, thank you very much indeed. A uh, uh, teraz pan poseł Jozo Radosz z grupy Issa l-Onorevoli Radosz mill-Alde. Grazzi, Sur President, jina napoġġa bisħieħ il-pozizjoni ċari ħafna tal-Kummissjoni u tal-Kunsil dwar ir-rispett tal-liġi u b'mod partikolari tal-liġi internazzjonali drittijiet tal-bniedem u l-valuri mm, tal-bniedmin mod ġenerali. Jina kuntent tal-fat li dawn il-valuri ġew appoġġati f'din il-Kamra anke jekk forsi kien hemm nitkellem kontra, iżda jeżistu pajjiżi demokratiċi żviluppati fejn dawn il-valuri mhumiex daqshekk ċari. U d-drittijiet tal-bniedem mhux dejjem qed jiġu rispettati. Għalhekk huwa importanti li nenfasizzaw dak li sar mill-President Obama u mill-amministrazzjoni tiegħu. U l-istess eh, għal dak li sar mis-Senat, minn numru ta' membri tas-Senat, li qalu li dan kien ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Edin nitkellmu dwar li nitprojbixxu milli jkun hemm it-tortura. U din xaġa rridu nappoġġawha, grazzi. Thank you. Uh, now I'm asking Mr. Juaristi to take... Grazzi ħafna, issa nistieden ikellim li miss sabiex jitkellem. Grazzi ħafna Sur Presidenti, suġġett huwa l-użu ta' tortura me CIA. Imma dan jorbot ukoll ma' ċertu stati membri tal-Unjoni Ewropea, kemm il-kompliċità tagħhom bil-pjan ta' ċentri ta' detenzjoni ta' CIA fl-Unjoni Ewropea kif ukoll hawnhekk qegħdin nittorturaw fl-Unjoni Ewropea u din xi ħaġa li fakkara eh, l-Kummissarju meta qal li l-Unjoni Ewropea tiġġieled għall eradikazzjoni fit ta' tortura kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fil-kumplament tad-dinja. Tkellem ukoll dwar li rridu inħarku lil eh, ħazja. U Obama Awek fl ewropa E, f'ġudizzju politiku li qed fil-Madrid kontra 28 zazu tal-zona Paska e, kienu ġew soġġetti għal torturi u ftit xarejn ilu l-orti tal-ġustizja kundannat għal darboħra l-Spanja e, tal-li investigat, meta investigat ċertu torturi li setaw saru. Grazzi. Kellim li jmissar minuta. E, Fil-11 ta' Lulju tal-2002 kien hemm ajruplan li wasal fi Guantanamo mabijiet ta' terroristi sospettati u kienu qegħdin jistennew li ħajkunu qegħdin hemm mal sena u nofs ta' iżolament ma tantx eh, kellhom ħin barra miċ-ċella tagħhom u trattament kien propju medjevali. Issa eluf ta' rapporti dwar dan wasal mingħand il-ġurnalisti u l-NGOs dwar il-mod kif qed jiġu trattati u l-Parlament Ewropew kemm il-darba diskuta din il-kwistjoni u semma tħassib tiegħu wkoll fir-riżoluzzjonijiet tiegħu imma ċertu pajjiżi xorta ħadmu ma' CIA u mal-metodi brutali tagħhom bil-ksur ta' drittijiet tal-bniedem fil-kampanja elettorali ta' Obama ovvjament għallinja ruħu kontra dawn il-prassi ta' CIA fi Guantanamo u xaktarx li forsi qed u koll. Jina naħseb li għanna bżon u mhux nappoġġaw dawn il-prassi. Grazzi ħafna. Issa naddi l-kelma l-Kummissarju, l-Onorevoli Avramolopoulos. Grazzi ħafna, Sur President. Id-diskussjoni dwar ir-rapport tas-Senat flimkien ma l-elementi kollha li hemm fir-rapport u rewna realtà ċara ħafna u qibsa ħafna. U minħabba fija irridu niffaċċaw ir-responsabiltajiet tagħna għalhekk hemm bżonn li nilqgħu dan ir-rapport. Huwa ċar li s-setat kollha politiċi li huma favur id-demokrazija jikkundannaw bla ebda dubju, bla ebda restrizzjoni, kull forma ta' tortura, kull prassi li ma taqbilx ma' regoli iġviri regoli pal istat ta' dritt, il-rispett tal-drittijiet tal-bniedem, u l-prinċipji u l-valuri li fuqhom hija msejsa l-Unjoni Ewropea. U bħalma qed fid-diskors ta' ftuħ tiegħi it-tortura hija reat. U dawk li jikommettu ir-reati għandhom jiġu kastigati u hija responsabilità tal-istati membri u infushom biex jagħmlu biex jikkastigawhom, imma kien hemm ċertu kritika wkoll. Intqal li f'ħafna każijiet aħna ittollerajna din is-sitwazzjoni. Irrid ngħidilkom li le aħna qatt ma ċċittajna, qatt ma qbilna ma dawn il-prassi, għaliex huma insult tad-demokrazija u drittijiet tal-bniedem. Għal dan il-periodu qasir li għandi magħkom, dak li jiena nara kuljum huwa li hemm bżonn nirrispettaw u niddefendu id-drittijiet tal-bniedem il diskussjoni tagħna tal-lum u l-investigazzjoni min naħa tal-rapport, min naħa tal-Kumitat tas-Senat juru li kontrolli demokratiċi u sorveljanza demokratika huma ta' importanza kbira għas sigurtà nazzjonali kif ukoll għall-impożizzjoni tan-istat ta' dritt. Dawn il-prassi kollha li tkellimna dwarhom illum lum u rewna li għanna bżon inħarsu id-drittijiet fundamentali u sabiex namlu dan hemm bżon li nkunu qassa u attenti kuljum. U din hija responsabilta maqsuma. ir responsabilta hija tal-Stati membri wkoll u jiena ċert li l-President tal-Kunsill ħajwassal l-ħsibijiet tagħkom u tħassib tagħkom lill-Istati membri. Iżda nixtieq infakkarkom ħaġa oħra. Kien hemm ċertu ġudizzji li nataw. Din l-investigazzjoni minnaħa tas-Senat tal-Istati Uniti ġiet bħala riżultat tal-funzjonament ta' kontroll demokratiku u aħna nilqaw dan il-fatt din hija ir-reazzjoni reali ta' soċjetà demokratika li hija matura. Għalhekk nixtieq infakkarkom li d-demokraziji għandhom id-dritt u l-istituzzjonijiet u il-mezzi sabiex jiddefendu l-nies u d-drittijiet tal-bnedmin. Issa nixtieq nirreferi għal xi ħaġa importanti ħafna li qal il-President Obama. Palma tafu, meta uħa il-presidenza eh, fideħ, u qal ħallu dawn it-tekniċi fejn huwa postum, ġifiri fil-passat. Hemm xi membri tal-Parlament li semmew Guantanamo. Il-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea diġà issemmiet ħantennija għaliex nixtieq li nkunu ċari u nkunu konsistenti iva aħna nixtiequ li Guantanamo talaq Din hija l-pożizzjoni tagħna. U kienet il-pożizzjoni minn dejjem tagħna. Aħna qegħdin kontra iż-żamma sinedie tal-ħabsin fi Guantanamo, iżda aħna kontra u koll detenzjoni tal-minuri, eh, tal-minorenni tal-nisa u kwistjoni toħra li għandhom xjaqsmu ma' rispett ta' drittijiet tal-niedem. Aħna tkellimna wkoll dwar kooperazzjoni dwar ġlida kontra terrorizmu bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Din hija kooperazzjoni importanti ħafna s-sigurtà Ewropea u għad-difiża tal-popli tagħna. Fuq livell ta' Unjoni Ewropea għandna ċertu ftehimiet mal istati Uniti. U fuq serje ta' inizjattivi li jiffaċilitaw din il-kooperazzjoni u jagħmluha iżjed effettiva iżda anka skont id-drittijiet fundamentali tal-bniedem tal-nidmin. L-Unjoni Ewropea u anka l-Istati membri u anka l-Istati Uniti aħna il-koll naqsmu responsabilta konġunta komuni sabiex ikunu nistgħu nassiguraw li din il-kooperazzjoni kontra terrorizmu tirrispetta bisħieħ l-istat ta' dritt kif ukoll id-drittijiet tal-medmin. U ovvjament jekk hija applikabbli ukoll id-drittijiet ta' rifuġġati u l-impenji internazzjonali. Ovvjament, aħna nkomplu niddiskutu dawn il-kwistjonijiet mal istati Uniti, u aħna ħanajdu meta jkun hemm bżonn x'inhuma l-ħsibijiet tagħna, id-dubji tagħna, kif ukoll il-proposti tagħna. Sabiex nittrattaw sitwazzjonijiet li jmorru kontra l-valuri tal-Unjoni. Li huma l-istess valuri li aħna naqsmu bejnietna u dawn naqsmuhom ukoll mal-kontroparti tagħna Amerikani. Għalhekk l-attenzjoni partikolari li għandha l-PPE għal dawn il-kwistjoni huwa l-appoġġ politiku kif ukoll il-kontrolli demokratiċi biex nassiguraw li it-ħassib kollu jiġi trattat mod bilanċatu kif suppost. Iżda ovvjament irridu nkunu naqra attenti. Irridu nkunu qassa għaliex il-konklużjoni tad diskussjoni tagħna illum hija li l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet demokratiċi huma il-gwardjani ta' drittijiet fundamentali, ta' dinjità umana u tal-aki demokratiku tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Kummissarju. Issa ħanitlob lis sur Della Vedova, ministru li jitkellem fisim il-Kunsil. Grazzi ħafna President, grazzi eh, membri tal-Parlament. Nixtieq ringrazzjakom għal dan l-iskambju miftuħ ta' opinjonijiet. Palma diġajet huwa importanti li li dawn it-tip ta' abużi li fil-rapport ta' Senat u d eh, diskussjoni li kellna llum ma jerġgħux jiġu repetuti. Hemm bżonn nirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem manka fil ġirda kontra terrorizmu. Il-Parlament Ewropew għandu rwol importanti ħafna fid-dibattitu internazzjonali l ġirda kontra terrorizmu ma fil-ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem u importanti li tkunu tistgħu tindirizzaw il-membri tal-Kongress tal-Istati Uniti biex tagħtu l-opinjoni tagħkom fuq il-politika ta' terrorizmu, ta' kontra terrorizmu. U aħna diġà rajna li l-pożizzjonijiet tal-alleati jistgħu jinfluwenzaw il-politika tal-Istati Uniti. il kongress issa qed jiddiskuti l-kwistjoni importanti li ġiet rappreżentata mis-sorveljanza u ħarsin tad-dejta. Kif ukoll rispett ta' ħajja privata. Il-Kongress ivvota kontra abbozz ta' liġi li kien ħaj riforma wieħed mill-programmi differenti li kien ħaj interessa mod partikolari l-Amerikani ħajkun importanti li l-Parlament Ewropew jagħti l opinjonijiet tiegħu fil-Kungress tal-Istati Uniti dwar il-ħarsin tal-ħajja privata taċ ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Il-Parlament Ewropew ħajkollu rwol importanti wkoll għal dawk li huma l-parlamenti tal-pajjiżi tal-Vant Nofsani u tal-Afrika ta' fuq, partikolarment dawk li huma impenjati fir-riformi fis-settur tal-sigurtà sabiex f'dawn il-pajjiżi ikonna mekanizmi ta' kontroll li huma effettivi. Palma diġaħet fil-bidu, il-kooperazzjoni ta' bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti għal dak li huwa terrorizmu hija xi ħaġa li hija u għada fundamentali. Il-Parlament Ewropew għandu rwol importanti issa dwar l-istrumenti il- il-TFTP, il-PNR, bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti kif ukoll il-ftehim fuq Eh, u importanti li ħarsa id-drittijiet tal-bniedem. L-Istati Uniti għandhom u d-dimum eh, teddida terroristika serja b'mod partikolari mill-ISIL u l-ġelda barranin għanna bżon ta' strumenti sofistikati anka dwar l-informazzjoni biex nkunu nistgħu niffaċċaw it-teddida b'mod li iżda jirrispetta drittijiet tal-bniedem. Jiena ċert li dan id-dibattitu dwar ġrida kontra terrorizmu kif ukoll il ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem ħajkompli fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku u anka f'dan il-Parlament. Grazzi ħafna. Multumex jo, domnule Ministru. Grazzi, Ministru. Issa. Jek t titkellmu? taħt kart safra dan mhux possibbli fil-preżent. Kommissjoni u konsil ma jistaw jiġu indirizzati b'dan il-mod, jekk tu t-tkemmu ħaġa oħra antikom intik il-kelma. Yes, Chair, this concerns the Iva, dan fuq l-aġenda għaliex tlabna l konsil jagħmel sqarrija fuq il-kwestjoni li diskutejna wara nofsinhar. il konsil la fil-introduzzjoni u lanqas fil-konklużjoni ma qal xejn dwar ir-rwol tagħhom. Ġifiri, għalija ma kienx hemm għalija tal-Kunsill meta diskutu l-istraġija tas-CIA. Dak iż-żmien u appoġġawa. għal daqsant il-Kunsill ma weġibx u ma mhix sqarrija. jeste este għadumna vostra ați împărtășit. Grazie, ħafna. Unin kienet l-opinjoni tijak, samta mal publiku għandek il-konsil rappresentata għawek,